Good morning, colleagues. Um, we begin the uh, meeting today with point one. Kollegi, mela nibdew punt numru wieħed l-adozzjoni sal-agenda. Dawn huma l-bidliet li għandna fl-aġenda punt 7 u punt 9 il-voti fuq il-abbozz tar-rapport fuq aċċess pubbliku għal dokumenti. Opinjoni, abbozz opinjoni fuq il direttiva ta' ugwaljanza għall-impjieg irrit jiġi pospos fuq talba ta' rapporter jekk mhux oġġezzjonijiet tal-aġenda mela nadottawha kif ġiet notifikata. Eżis kollegi, issa għandi l-aħbar għalikom l-ewwel til-profil lingwistiku. Sfortunatament interpretazzjoni fil-Irlandiż Daniż u l-Kroat mhuwiex disponibbli llum. Umbat, issa għan podġa -il Rekomendazzjonijiet tal-koordinaturi taħt regola 205 nominat il-rapporters, il-Sinjura Monika Holmeyer tal app ġiet maħtura rapporter għalla abbozza rapport fuq is-sobbija tal-Unjoni Ewropea l-Konvenzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa fuq il-Prevenzjoni tal Terrorizmu u l-Protokoll fuq il ta' barranin. is sinjura Anna Gomez tal-SND ġiet maħtura rapporter fuq il-abbozz għal rapport fuq inizjattiva propja fuq il-Big Data Honorable Ska Keller tal-ħodorġi ta' maħtura rapport sar la bozza rapport fuq miżuri provizori fil-qasam ta' ħarsin internazzjonali għal benefiċċju tal svezja skont artiklu 9 ta' deċiżjoni tal-Konsil EU 2015 lita' Is-Sinjura Valero tal-ħodor ġiet maħtura rapport bosta rapport fuq il tajjim bejn unjoni Ewropea u l-Repubblika ta' Ċina fuq deroga tal-viza għal soġġorn qasir għal min għandu passaport diplomatiku u Senjura Laurstin SND ġiet maħtura draft person għal post l-opinjoni għal kontrat għal provvista ta' kontenu digitali. Komitat jappoġġa dawn ir-rekomendazzjoni tal-koordinaturi skont regola 205 iva jikideru għal kas u fl-aħħar kollegi illum ser nivutaw fid disa u ħamsa issa id-95 fil fat Jiġifieri, jivverifikaw li għandkom il-kards elektroniċi tal-votar, il-korp elettroniku ħaj jiġi ħajsir illum jekk m'għandkomx il-din il-kard għaraw xa tablu għax kol elettronika jkun, jek xaħat qed jiet jgħid il-President. And we're going to start the vote in a couple of minutes. Natu nibdew 15 minuti oħra. nibdew fuq il-ħin jew iż-żmien Il-ħin, probabilment. Għaxan ħafna voti.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 Colleagues, wh while we're waiting for um, one or two voting cards to come, I will just do the approval of the minutes. Mela, sirna prova minuti, sa' għet nistennew xikarz tal-voti. Mela, 26 ottubru, 25 ġunju, 6-7 ta' meju, 9 ta' marzu u 22 ta' jannar. Grazzi. Ik, ta' poġaw, għal-menu. <laughs> għalmenu ġibtu daqqa silenzju fil-kamra bil-intervent il-President. Nista' nara jekk forsi kulħadd għandu l-kart tal-votazzjoni. Hemm xi kollegi li dejjem għandhom il kart imma kombinazzjoni l mhux qiegħed m'għandhomx insomma mhux qed għandu. Mela, biex nara li kulħadd għandu l-kart għax għandna voti komplikati u twal dal-għodu. Mela. Waqt li qed nisenew dawn il cards tal-voti, nistgħu forsi nivutaw bidejna. Jekk dan huwa aċċettabbli nollu jdejna mbagħad meta jaslu l-kards ta' kulħadd nipproċedu bil-qatt ta' elettroniku. Okay, colleagues, we begin um, our first vote, the establishment of a... Mela, stabiliment ta' touring visa fuq emenda għal konvenzjoni timplementa l-ftajim ta' Schengen u regolament numru 562-2006 u 767-2008. Il-rapporter is Surprise Hort, Hortife. L-ewwel vot proposta li tistabilixxa visa ġdijt għal lan illi wieħed jibqa' iktar minn disejn jum imma mhux iktar minn sena fiktar minn stat membru wieħed. Eh, eh, numru ta' emendi ta' kompromess ġew negozjati nistgħu nipproċedu għal vot ma nafx jekk is-sur Ortifuxi jitkellem le tajb wisq minn mela ngħaddu għal vot. Elektron, mod elettroniku mela kompromess wieħed il-vot huwa miftuħ.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 Emenda 17, vot miftuħ. Għaddit, emenda 18 il-vot huwa miftuħ. Vot maluq. għaddit. Kompromess trita, il-vot u miftuħ. Il-vot u għamalu. Kompromess numru 4, il-vot u miftuħ. Vot miftuħ. Vot maluq. Għaddit. Kompromess numru 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 6, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Kompromess seba l votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Kompromess 8 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 64, vot miftuħ. Vot miftuħ fuq emenda 64. Votazzjoni maluqa. Għantit? Emenda 65 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Le, skużawni, ma ddiċ, jgħid il-President. Emenda 66, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Esis kollegi, fuq iskrin il-vot negativ mux qed jidher, ġiviri 26 kontra 23 favur, ma problema bl-iskrin. Emenda 67, vot miftuħ. Votazzjoni mal-waqa. diċ. Kompromess mredu votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess 16, votazzjoni maluqa miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 71, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Votazzjoni eh, menda 72, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 73, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 74, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. <coughs> Jiġifieri 25 erba' u 26 kontra kif għaw problema bil-screen, skużawna. Emenda, kompromess batax, skużawni, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit? Emenda 76, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Maddiċ. 26 favur, 26 kontra, ċviri maddiċ. Emenda 77 għaddiet. Ma, skużawni, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 78 votazzjoni miftuħa. <coughs> Votazzjoni maluqa. Eh. Oh, ma 26 favur, 26 kontra. Għed naqram għax għanna problema bl-screen għalek. Ma sawx jirranġawa. Emenda 79 votazzjoni miftuħa. U votazzjoni marlu mullu ma maddiċ. Numru 80, il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija maluqa. <coughs> ma diċ. Emenda 82, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma diċ. 27 favur, 27 kontra, 83 pozizjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Emenda 84 pozizjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Il-premessi jissa. Emenda numru 1, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess 10, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess 11, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għandid. Kompromess 12, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għandid. Promessa 5 Emenda 6 bod design huma identiċi votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Kompromess 13 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Kompromess ta' votazzjoni miftuħa. Għaddit. Emenda 102 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda dissa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tiġi. Premessa 10, emenda 10 u emenda 103 ma eżatt l-istess tal-premessa 8. Vot miftuħ, magħluq. Għaddit. <coughs> Kompromess 15, votazzjoni miftuħa. maluqa. Għattit. Minna 108 votazzjoni miftuħa. Minna 108. Votazzjoni maluqa. ma Mena, Mela, minn mela, ħadna zbal. ħattu zbal intom. Mela, nħassru il-votazzjoni ta' 108 u nerġaw nivotaw fuq emenda 108 taċċettaw Tajjeb, mela ejja nerġa' nagħmlu għan xi ħafna x'nagħmlu mela. Emenda 108 niftaħ il-vot nerġa' fuq emenda 108 il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Emenda 109 votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. ma votazzjoni maluqa ma ddiċċax ġejna pari. Mela, votazzjoni fuq tekst kollu kemmu, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għandit. 41 kontra 14. Mela nerġu nivvotaw fuq deċiżjoni fuq il-ftuħ ta' negozjati fuq il-mandat u l-kompożizzjoni ta' tim ta' negozjar illi jien għandi qoddimi jekk tridu naqra mhux soltu nagħmlu għaddim insomma kif tridu iż naqbdu nivvotaw fuq il-ftuħ ta' negozjati votazzjoni miftuħa. Votazzjoni jemma luqa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 Il-rapporter huwa Juan Fernando López Aguilar. Nivotaw fuq il-negozjati intersezzjonali u it-tim ta' negozjar skont artiklu 33 biex naraw jekk l-ewwel net ir-rapporter jixtieq jitkellem jiklen għandu dritt għal-vot. Kompromess 22, votazzjoni Votazzjoni hemm magħluqa. Għaddiet. Premessa numru 7 kollha kemmi. Minn premessa numru 7 għal annes numru 1 nivotaw bħala ħaġa sieħa l-votazzjoni hija miftuħa. tisseguni, jistaqsi il-President, qed tisseguni tajjeb, mela, votazzjoni miftuħa fuq premessa sebba. Votazzjoni magħluqa fuq premessa sebba. Mela, kollegi, ħanajdilkom. Mela, it-tieni vot u fuq premessa seba' emenda 96 sa emenda mite sa emenda 356. Divi għan votaw kolla kemmi għadaw l-emendi kolla. Kolla ħagġa siħa. Mela. Nerġa nifutaw, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għammaluqa. Mela ħan ħanef sekonda. Mela jider li maddiċ bitċar. Emenda bi 137 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 138 il-votu miftuħ. 38 votazzjoni maluqa. Għaddit. 139 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 141, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 140, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 142, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess numru 1, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. <clears throat> Issa nagħmlu l-emenda 148, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħruqa. Għaddit. Kompromess numru 2. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħruqa għaddit. Emenda 163, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. <clears throat> Kompromess numru 3, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess li mis, votazzjoni mittuħa, votazzjoni maluqa, għaddit, għadda l-kompromess. Emenda 170, votazzjoni mittuħa. l-aħar parti, votazzjoni miftuħa. Tajjeb, votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess numru 5, votazzjoni miftuħa. Kom votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess numru 6, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda l-kompromess. Kompromess seba, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa għadda l-kompromess. Kompromess numru 8, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. <coughs> Għadda l-kompromess. Kompromess disa, votazzjoni miftuħa. Fuq votazzjoni maluqa. Għadda l-kompromess. Kompromess 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kompromess għadda. Kompromess 21, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kompromess għadda. Kompromess 11, votazzjoni miftuħa. Kompromess għadda. Emenda 249, l votazzjoni miftuħa. L-IPP, et jajdu li l-IPP għandhom vot zejjed. Irranġajna, issa, issa votazzjoni maluqa. Ma dix, tal Ma diċ l-emenda, kompromess 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda l-kompromess. Kompromess emenda 251, votazzjoni miftuħa. <clears throat> Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Tran 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. <coughs> Maddiċ. Emenda 254, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Tran 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddit. Emenda 55, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess 13. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddar. Kompromess 14. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 15. <coughs> Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 17. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Emenda 308, <clears throat> votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 310, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Uh, Emenda 311, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 39 sal-emenda 8. Issa nivvutawhom kollha flimkien on blok minn emenda 39 sa' emenda 8, <clears throat> votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddew. Emenda 314, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma ddiċ. Emenda 316, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma Emenda 44, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Kompromess 18. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Emenda 321, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 322, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess 19, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Emenda 330, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma diex. Emenda 332, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 46, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Addit. Emenda 333, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 47, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 334, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 20, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Emenda 49, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda, għaddit. Emenda 343, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma għaddiċ. Tran 24, 25 u 26 għan blok, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa għaddew. Emenda 52, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 345. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 346. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 53, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 54, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 348, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 57, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 58, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit Emenda 59, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 60, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 61, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa Għaddiet, emenda 62, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 63, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 349 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 350 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 351 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa għaddit. Emenda 64, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. L-IPP għandhom wieħed żejjed. Tajjeb issa, votazzjoni marruqa. Għaddit. Tran 27, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa għaddit. <clears throat> Emenda 353 votazzjoni miftuħa. Emenda 353 votazzjoni miftuħa. Ma għaddit. Emenda 66 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 355, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 72, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 74, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 357, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, emenda 75, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 76, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni maruqa. Għaddit. da 77, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maruqa. Għaddit. da 78, votazzjoni miftuħa. Għaddit. Eh, emenda 82, votazzjoni riftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 83, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda nuru wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 84. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 85. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. <clears throat> Għaddit. Emenda 86. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma ddiċ. Emenda 87, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddit, emenda 88, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Ma ddiċ, emenda 89, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. ma ditx. Emenda design, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 91, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda design, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma ddiċ. Emenda 97, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma ddiċ. Emenda 108, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 109, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda 116, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda 117, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma ditx. Korrezzjoni teknika għal emen għal premessa 26, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. għaddit. Melissa għaddu għal emenda 120. Eh, votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Emenda 5. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 125, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 126, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Le, ma għaddit. Jgħajt il-President. Uh, eh, 28 a favur u 29 kontra, mela ma għaddit. 128, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma għaddit. Kompromess 23, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. 130 votazzjoni miftuħa. <clears throat> Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tran erba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit. Emmen da wieħed 131, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda da numru 9, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 133, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 134, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-vot fuq test issa kif ġej mibdur, il-votazzjoni ħarija, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 46 kontra 4. Il-vot fuq deċiżjoni fuq il-ftuħ ta' negozjati mandatu kompożizzjoni tal-tim ta' negozjar. Issa nieħdu dak il-vot issa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, votazzjoni għaddiet 53 u astenzjoni waħda. Grazzi nifirħu lil rapporter. Thank you, colleagues, for your patience. I know this is a very exhausting vote physically. Grazzi kollegi għal paċenzja ta'kom naf li din il-votazzjoni tista' tajikom. colleagues, can I just check that every... Kollegi, għanne verifika maħkom li kullħattu għal-est. Colleagues, um, let, let's get on. Mela kollegi nimxu qoddim, aħna għanna ħafna voti x'namlu. Ija, nibqaw ifukati, nibqaw mixin qoddim għax inkella kuħat ħajja, jew, anka iżjed mill fil fat ġajjenin. Mela votaw, uqdu bil-qeda kieġobkom kollha kemm intom. Dan huma kollha votazzjonijiet importanti, ma nixtieq li jkun hawn ħadd nieqes. Tajb wis mela kollegi saħnaddu għal votazzjoni li jmiss li hija is-sitwazzjoni fil-Mediterran. Ek jaġobkom kollegi, u naqra kwiti. Mela, is-sitwazzjoni fil-Mediterran u il-bżon li kunem approċ olistiku unja tal-Unjoni Ewropea għal-migrazzjoni. Mela ħana nkunu qegħdin nivvotaw fuq dan ir-rapport strateġiku importanti li għandu jservi bħala rakkomandazzjoni tal-Libe lejn eh, dwar il-migrazzjoni u li għalih intom il-kol mod partikolari zewġ korrapporters, rapporters signora Mezzola u signora Kienge, ilkom aktar minn sena tħeri ruħkom. Għalek nishtiq nirringrazzja lilkom u il-kollegi kollha klus il shadows li kontribuxew għal din dan ir-rapport ta' inizjattiva propja nixtieq nirringrazzjakom. Minn ħanad il-kelma lilhom issa imma nadilhom il-kelma fit tmim tar-rapport mela ejja issa ngħaddu għal votazzjoni skont l-artiklu regola 174 u ftejma rapporters mela naddu għal paragrafu 1, paragrafu 1 oriġinali taħt ir-regola 174 l-ewwel votazzjoni, votazzjoni miftuħa. Kuħat lest? Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddit. Paragrafu 2, dak li kien oriġinament paragrafu 2, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u għaddit. Issa għaddu paragrafu 3, paragrafu oriġinali 3, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għal paragrafu 4. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu għal paragrafu 5, paragrafu oriġinali 5. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-paragrafu 6, marġinali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 7. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 8 oriġinali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 10 oriġinali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 10, paragrafu 10 oriġinali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Nattu l-paragrafu oriġinali 11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Naddu l-paragrafu 12 oriġinali l-votazzjoni miftuħa. Maluqa, għaddit. Naddu issa l-paragrafu oriġinali 13, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, għaddit. Paragrafu oriġinali 14, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 15 oriġinali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Sanaddu għal paragrafu 16 oriġinali, votazzjoni miftuħa. maluqa. Għaddit. Paragrafu 17, testa kompromess wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 18, oriġinali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 19. Paragrafu oriġinali. Niftu l-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Għadda. Paragrafu 20. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Paragrafu 21, oriġinali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Paragrafu 22, kompromess 2, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Paragrafu 23 oriġinali, votazzjoni miftuħa. paragrafu 24 il-kompromess 3. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadit. Paragraf 25, paragraf oriġinali 25, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadit. Paragrafu 26, kompromess 4, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, għaddit, paragrafu 27, paragrafu oriġinali 27, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit, paragrafu 28, paragrafu oriġinali 28, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għatit, paragrafu 29, kompromess 5, votazzjoni miftuħa maluqa. Għaddiet, paragrafu 9 u 20 a wieħed ġdid, kompromess 6, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Paragraf 30, paragrafu 30, kompromess 7, votazzjoni miftuħa. Għaddiet? Paragrafu 31 kompromiss 8 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadiet. Paragrafu 32, paragrafu oriġinali 32, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadiet. Paragrafu 33, kompromiss 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 3, għamsi, 34, paragrafu oriġinali 34, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragraf 35, kompromess 10. Votazzjoni miftuħa. Issa miftuħa votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 6 u 30 oriġinali, e, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 37, paragrafu oriġinali 37, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 38, paragrafu oriġinali 38, votazzjoni miftuħa. Fuq din il-PPE għaw wieħed zejjed. Jekk jġobkom. Mela, għalaqna il-votazzjoni u għaddiet paragrafu 38, paragrafu oriġinali 28 jew 29. Għamilna 38? Le, irridu nagħmlu 38. It's 38. Okay, colleagues, just for avoidance of doubt, Kollegi, biex nevitaw xi dubju, er nerġgħu nagħmlu l-paragrafu 38, paragrafu oriġinali 38, votazzjoni mifsuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Paragrafu 39, paragrafu original 39, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Paragrafu 40, kompromess 11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Paragraph 41, original paragraph 41, the vote is open. Mela paragraf oriġinali 41, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit. Paragrafu 2 u 40, paragrafu oriġinali 42, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit. Paragrafu 43, paragrafu oriġinali 43, eh, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit. Paragrafu 44, kompromess 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 45, paragrafu oriġinali 45, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 46, paragrafu oriġinali 46, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 47, paragrafu oriġinali 47, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Is-sottotitolu 22a, paragrafu 47a ġdid, kompromiss 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 48, paragrafu oriġinali 48, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 49, paragrafu oriġinali 49, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 49 għad ġdid, kompromis 14, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 50, paragrafu oriġinali 50, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 51, paragrafu oriġinali 51, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 52, paragrafu oriġinali 52, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 53, paragrafu oriġinali 53, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Paragrafu 54, paragrafu oriġinali 54, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 55, paragrafu oriġinali 55, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 56 u l-paragrafu ġurnali 56 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Paragrafu 57, paragrafu ġurnali 57 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Paragrafu 58, paragrafu ġurnali 58 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 59, paragrafu oriġinali 59, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Paragrafu 60. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 61, kompromess 15, votazzjoni Miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 62, paragrafu oriġinali 62. Votazzjoni maluqa. Għaddit Titlu 28, kompromess 16, Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa għaddit. Paragrafu 63, paragrafu oriġinali 63, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Paragrafu 64, paragrafu oriġinali 64, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa 65, paragrafu ġuna 65, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 66, paragrafu ġuna 66, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 67, kompromess 17, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Paragrafu 68 kompromiss 18 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 69, paragrafu oriġinali 69, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 69 a ġdid kompromiss 17 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, għaddit. Paragrafu 70, paragrafu oriġinali 70, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Paragrafu 71, paragrafu oriġinali 71, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Paragrafu 72, paragrafu 72, votazzjoni miftuħa. Sessjoni meluqa. Paragrafu 73, kompromessu xin, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 74, paragrafu oriġinali 74, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit. Paragrafu 75, paragrafu oriġinali 75, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Paragrafu 76, paragrafu oriġinali 76, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Paragrafu 77, paragrafu oriġinali 77, votazzjoni miftuħa. Għata sir maluqa. Għaddit. Paragrafu 78 u paragrafu oriġinali 78 votazzjoni miftuħa. Dat il-malu għaddit. Paragrafu 79, paragrafu oriġinali 79 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Paragrafu 80, paragrafu oriġinali 80, votazzjoni miftuħa rotazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 81, paragrafu oriġinali 81, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Paragrafu 82, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. right. Um, paragraph 83, original paragraph 83, vote is open. Paragrafu 83, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 84, paragrafu oriġinali 84, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 85, Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 86, paragrafu oriġinali 86, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 87, paragrafu oriġinali 87, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 88, paragrafu oriġinali 88, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 89, paragrafu ta' kompromess. 21, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddit. Paragrafu design, paragrafu oriġinali design, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa, għaddit. Paragrafu design, paragrafu oriġinali design, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Paragrafu design, paragrafu oriġinali design, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Paragrafu 93, paragrafu oriġinali 93, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 94, paragrafu oriġinali 94, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 5 u design, paragrafu oriġinali 95, votazzjoni miftuħa. paragrafu il-votazzjoni maluqa għaddit. Paragrafu 96, paragrafu oriġinali 96, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Paragrafu 7 paragrafu oriġinali 7 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Paragrafu 7 u a 2 ġdid eh, Kompromess 22, votazzjoni ftuħa, votazzjoni maluqa għaddiet. Paragrafu 8 u design, paragrafu oriġinali 8 u design, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet. Paragrafu design, paragrafu oriġinali design, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet Paragrafu 100. Paragrafu oriġinali 100, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 101, paragrafu oriġinali 101, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 102, paragrafu oriġinali 102, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Paragrafu 103, paragrafu l-ġenari 103, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 104, paragrafu l-ġenari 104, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 105, paragrafu l-ġenari 105, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 106, paragrafu oriġinali 106, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 107, paragrafu oriġinali 107, votazzjoni miftuħa. Għaddiet. Paragrafu 108, paragrafu oriġinali 108, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu oriġinali 109. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 110, paragrafu oriġinali 110, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u għaddit. Paragrafu 111, paragrafu oriġinali 111, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Paragrafu 112, paragrafu oriġinali 112, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Paragrafu 113, paragrafu oriġinali 113, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 114, paragrafu oriġinali 114, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 115, paragrafu oriġinali 115, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit paragrafu 116, paragrafu oriġinali 116, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Paragrafu 117, paragrafu oriġinali 117, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Paragrafu 118, paragrafu oriġinali 118, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit Paragrafu 119, paragrafu oriġinali 119, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 120, paragrafu oriġinali 120, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit. paragrafu 121, paragrafu oriġinali 120, 21, eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Issa. Mela ċitazzjonijiet minn 60 kompromiss 23 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Premessa A, premessa oriġinali A, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Premessi bewċe, kompromessi 24. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Premessa ċe A, kompromess 25. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Promessa kompromessa ta' 26, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, għaddiet. Promessa DA, kompromessa 27, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 28, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 29, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din naħseb għaddit. Iva għaddit. Recital Eva, is that? Recital Eva, this one. Ah, okay, colleagues, we've just voted to compromise 20. Mela, għadna kif votajna fuq kompromess 29, iżda ma milx premessa oriġinali E, ġifir rridu nerġaw pass lura. Mela, premessa oriġinali E, vot miftuħ fuq dil-premessa. Votazzjoni vot pozittiv, suppost. Insomma, jekk eh, tridu li namlu naqra affert naqra eċitanti, nistaw, nistaw tistaw votaw kontra, ma insomma, le le le le votaw xej kontra importanti ti. Le le le, din forsi mux mux ħinu eh, fatu li neċajta u għawek. Dejem, dejem i jwissuni nifu għadin, mux ċajta. Mela, vot miftuħ. Votazzjoni miftuħa. Ekk ti kastigawni til president għax jemmu qed Tista' tiftu li ftaħ il-vot biex il-President jistaj vota jvota tajjeb u grazzi. Tom mux li wisq tagħmel farġi differenzi, ma insomma. Il-votazzjoni hija magħluqa. Mela, tiet, <laughs> bil-sorpriza, bil Mela, Kompromess 29 les, kompromess 30 sa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluħa. Għaddit. Permessa G, kompromess 30, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma għaddit. Remessa H, votazzjoni miftuħa. Premessa maluqa. Permess oriġinali I. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Permessa I. Le dik taqa. Mela eh, premessa originali J, kollegi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għanna vot tal-SND wiz le tajjeb u zawa ranġajni il-problema. Mela tajjeb wiz għaddit. Allura, naddu għal kompromess 39 Il-votazzjoni kien miftuħa. Mm, votazzjoni maluqa. Maddit. Permessa L. Le, anzi, ke. Permessa reġinali ke. Għaddit. Skużani, eh, naqast il-pass li ħanħaffef ftit. Permessa L, vot miftuħ, votazzjoni miftuħa. Għaddit. Permessa M, Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Promessa N. Oriġinali. Mħiġu l-vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Premessa O. Votazzjoni oriġinali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Eh, premessa reġin għaddit, premessa Origin li P, vot miftuħ, vot malu, għaddit. U Origin li E, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit. Origin li R, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit. Premess oriġinali S, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għandid, premess oriġinali T, vot miftuħ, votazzjoni maluqa, għandid, rġet premess oriġinali U, votazzjoni miftuħa, maluqa, għandid, premess oriġinali V, vot miftuħ, votazzjoni maluqa, għaddit. Mela tajjeb kollegi, nivvotaw fuq it text hekk kif ġi immodifikat l-aħħar vot. Il-votazzjoni hija miftuħa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għadha miftuħa. Kulħadd ivvota? vota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 votazzjoni ċkejkna ċkejkna waħda ta' malajx fuq il-bot deċiżjoni ta' implementazzjoni fuq l-Europol rakkomandazzjoni għabot ta' rakkomandazzjoni waħda, votazzjoni nominali, jek edha qoddimkom nistaw nivvotaw issa. Votazzjoni nominali fuq l-Europol. Votazzjoni miftuħa. Kuħat vota tajab pwis votazzjoni maluqa u għaddit ukoll. Mela, l-estajna il-votazzjonijiet ta' tal-ħodu. Grazzi tal paċenzja kollegi. Mela, għan sospendu l-proċedur procedimenti għal 15 minuta. Neħdu pawza li ħakna. u grazzi tal-paċenzja u tal-liħattu eh, u kelkom is-sabar. Tawdu, bil-qeda, grazzi.

we get started? Yes, we can. Uh, colleagues, we'll get started. Um, I want... Kollegi, nibdew. Xtaqt inti kon ftit ta' pawza għalix. Kenna perdu ta' votazzjoni li kien tost intensa, iżda fl-istess ma rridx indewhom wisq il-kollegi li ġewwa ta' posta uh, għal punti fuq l-aġenda partikolari u jekk fil-fatta mill-dan jekk ġobkom um, aċċettaw il-skużi tiegħi għax nafa fil-faċ namlu veru fuq l-agenda tana tal-lum ġifiri, naqbdu biex għamlu kmim u nibdew pod numru 10 rapport mill-Kummissjoni u l-Konsil fuq il-progress fil-Bulgarija taħt kooperazzjoni taħt mekanizmu ta' kooperazzjoni u verifika. Dan għandu xaqsam mal-rapport ta' CDM il-Rumanija u l-Bulgarija li ġewa datati mis-27 ta' Jannar 2016 il prezentazzjoni Umbat ser tkun konsekwita minn skambju ta' femijiet mill-membri. Umma mela l-allura mbagħad ngħadu għas-sur Slif mill-Kummissjoni. U kap missions u Security u fid-dawl ta' preżentazzjoni ta' sur Slith ħammor rridrit għal skambju ta' femijiet mill-membri. Għali u indikawna jekk jixtiqux eh, titkellmu bil-metodu tas-soltu u nibdew dan. Fisu slif jekk inti trid forsi tagħmel preżentazzjoni fil-qosor u mbagħad nibdew mill-istati membri. Grazzi. Grazzi ċer, grazzi li kommentata għal din opportunità biex ngħid kemmtejn fuq iż-żewġ rapporti. Fontikom naqra eh, taqsira fuq il-kontest Jek tiftakru fil-sħobija l-Bulgarija Rumanija fl-2007 konna deċidejna illi kien hemm bżonn iktar xogħol fil-qasam tar riforma ġudizzjarja u ġida kontru korruzzjoni u fil-kas tal-Bulgarija wkoll eh, reati u kriminalità organizzati organizzata. Allura sar xogħol minn ħadd l-istati membri biex ikun hemm konformità minn dawn il-benchmarks u l-Komissjoni bad kalla xogħol illi tagħmel rapporti regolari. U allura dawn iż-żewġ rapporti li ġew adattati fit-8 ta' Jannar ntbatu l parlament u l-Kunsill huma l-iktar eh, reċenti sekwenza u la siħa, u l-aħħar konklużjonijiet tal-Kunsill jappoġġaw ir-rapport u anki rekomendazzjonijiet kollha ġew adottati mill-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali l-Bira. Jiġifieri kif nagħmlu xogħolna, aħna jkollna skambi l-ewwel net mal-awtoritajiet nazzjonali partikolari u niġbru informazzjoni minn qdiet internazzjonali, esperti indipendenti u soċjetà ċivili. U ovvjament il kummissjoni tixtieq tiġingrazzja iż-żewġ gvernijiet għal kooperazzjoni kostruttiva. Nixtieq nsemmaw ukoll min-naħa tal-kooperazzjoni dawn it-tekst li ħasar nużaw ukoll fondi tal-Unjoni Ewropea fejn nistgħu u għarfin espert fejn aħna nistgħu nejnu l-affarijiet. Issa l-Bulgarija. L-aħħar rapport eh, ħares lejn kif il-gvern ħadem fuq eh, jiġenġa il-riforma ġudizzjarja u anke l-iżvilupp ta' approċ ġdid fiġi ta' kontra korruzzjoni U dawn kienu l-istess żewġ kwistjonijiet li komplejna naħdmu fuqhom u nifukaw fuqhom din is-sena. Kien hemm xi kontroversi fil qasam tal-2015, iżda ir-riforma tal-Kunsill Ġudizzjarja hija xi ħaġa ta' ġudikatura eh, hija xi ħaġa li qed isir iktar konspikwa, iktar qed tidher u l-membri tal-Kostituzzjoni ġewwa dotativ Diċembru minkejja li kien hemm xi bidliet mit-tekst oriġinali u dan kienu jagħmlu parti sinifikanti tar-riforma tal-Kunsill u minn dak nar minn dak ir-rapport il-Gvern ħejja bidliet għas-sistema ġudizzjarja ah, biex ikun hemm din il-bidla kostituzzjonali f'tolor għal-liġi. Il-government ħajkun hemm oqsma oħra strateġiċi fejn il-Kummissjoni ħad tkun qed issegwi fil-snin li ġejjin. U l-istess jott għal partijiet fejn kien hemm ċertu żviluppi pożittivi, kien hemm ċertu nomini u kien hemm sistema ġdida tal-lokazzjoni għall-arrieda. U allura aħna issa għandna l-opportunità li nsaħħu dawn il-passi f'termini ta' track record. Ir-rapport barra minnek li l-alfat illi li mħalfin kienu lessi illi jitkellmu pubblikament favur ir-riforma. Termini ta' rekkomandazzjonijiet fuq iżla ġudizzjarju dan jitħaq fuq xuħut mill-punti importanti fejn aħna rridu nagħmlu progress, mod partikolari l-integrità ta' sistema digitali għonek għed nitkemmu dwar kustenijiet ta' ħatra kif ukoll ta' allokazzjoni għall rida bħala sistema ta' testjar biex jaraw li jkun hemm integrità fil-individwi li jkunu mażula. Barra minna kien hemm rakkomandazzjonijiet fuq il-bżonn li wieħed identifika l-problemi f'kull fażi bħal dik li ħarriġ, il-prosekuzzjoni, il rati Mbagħad naraw eżattament kif għandna nagħmluhom nsolvuhom. Fuq il-korruzzjoni, il-test, l-ikbar test ħajkun fuq il-liġi ta' kontra korruzzjoni tal-gvern, dan fil-fatt l-ewwel kien rifjutat mill-Parlament f'Settembru. Iżda imbagħad il-gvern għamilha ċara li ser jerġa' jipprova din il-leġiżlazzjoni u minkejja l-fatt iri li kien hemm dan il-fażi fil-Parlament ifisser li rapport ħanota illi hemm ċertu dubi fuq il-konsens li kollok awtorità unifikata nija banda tqawwi li intiġiet kontra l-korruzzjoni li jkun fisseħ u li jekk dan ikun jista' jsir fil-verità jkunu tassew u minna pass il qoddim barra minna kien hemm sfida tal-li kollok track record sot għal dak li huwa livell korruzzjoni fuq livelli għolja u kriminalità serja, kien hemm istituzzjonijiet li indirizzaw ċertu nuqqasijiet tan il-qasam iżda xorta waħda il-track record mhuwiex wieħed konvinċenti. Il-strateġija tar-riforma tal-ġudikatura hija xi ħaġa eh, li ġiet milquha eh, u anki aċċettata minn ħafna istituzzjonijiet u għadhom għaddejjin il-diskussjonijiet dan ir-rekord. Allura pala taqsira nista' ngħid li dan ir-rapport qed jara ċerti inizjattivi importanti biex ir-riforma terġa' titpoġġa fuq l-aġenda fil-2015 waqt illi qiegħda tinnoqta li tkun ta' sfida li dan iseħħ fil-prattika għaliex inti l-każijiet inti il-problema li mhux qegħdin jiġu għal konklużjoni aħarija fil-qorti f'waqthom fina mhu f'waqthom. Li inti tipprova taħdem fuq iż-żewġ binarji tal-istrateġija tkun is-sfida tal-2016. Ir-Rumanija sa sena ilu ir-rapport tal-2015 ta' jannar ra progress eh, kontinwu fil-ċeda kontru korruzzjoni u sostenibilità iżda xorta waħda kien hemm progressi li kellna bżonn jinkonsolidaw. Ir-rapport ħares lejn dawn ix xejri u xoħut mill-kwistjonijiet li jistgħu jisqu fuq il- l-estent sa fejn din ir-riforma tieħed, tieħdet, id-dipendenza ġudizzjarja hija kwestjoni ewlenija u fiħdan dan il-proċeduri ta' għażla ewlenija hija importanti. Kien hemm ħatra waħda illi saret fil-2015 illi kienet tipprovdi eżempju tajjeb ta' kif proċeduri sodi jistaw jaslu għal proċess ta' ħatra kredibli Il-rapport jenata wkoll il-2016 ser jara test cases importanti ħafna tar-rigward. Sena li għaddiet rajna wkoll zida fin-numru ta' każijiet li jkunu itqajma dwar preġudizzju possibbli ta' indipendenza ta' ġudikatura u l-ġudikatura weriet li hija lesta li tiddefendi ruħa. Iżda rekomandazzjoni waħda ta' komissjoni ġimali għaddiet tal-kodiġi tal-kondotta tal-parlament għandu jinkludi rispett għall eh, indipendenza tal-ġudikatura għada ma sarriċ u ma kienx hemm segwitu għalija. U kien hemm ħafna sitwazzjonijiet fejn id-deċiżjoni tal-qrati kellhom tfidi serji f'dan rigward. Il-rapport jaraf ukoll li ġudikaturi rumena eh, wuriet il-professjonalizmu tagħha billi ta' data roħa għal ħafna bidliet għall implementazzjoni ta' kodiċi legali ġdid Issa peress li il-kodġi kriminali daħal fis-seħ sentejn ilu xorta waħda għadhom qed ħabtuċċhom ma' ambjent leġislattiv inċert minħabba l-bidla konstituzzjonali u problemi li fil-Parlament fil-proċeduri tal-Parlament. Allura, nirkomandaw illi il-riforma fuq il-kodiċi kriminali tiġi konkluża fil-Parlament u jgħaddu biz dawk l-emendi illi jirrispettaw l-opinjoni tal istituzzjoni ġudizzjarji l l ewlenin kontra korruzzjoni u rewruħom l-esti illi jaqdu għolom anke ċirkostanzi diffiċli bit-track record qawwi bġida kontra korruzzjoni ta' livell li u l-konklużjoni ta' każijiet. Ir-rapport ukoll jitkellem dwar il-kwalità tal-ġustizzja b'mod partikolari jekk dawn il-żewġ Ehm, sistemi naħat tal-parlament għandhom jispjegaw ruħom meta jirrifjetaw tal-bit ta' persekuzzjoni biex ineħu l-immunità fuq kull tip ta' investigazzjoni tfittix jew anki arrest. Għal dik li jaġida kontra korruzzjoni, il-korruzzjoni u prevenzjoni tal-korruzzjoni hija ewlenija fuq kull livell. U il- dak il-ġara f'Ottubru ħafna rawħ bħala konsegwenzi xi ta' kollha konsegwenzi ta' korruzzjoni. Hemm ħafna appoġġ għal din l-istrateġija kontra l korruzzjoni u ċertu inizjattivi speċifiċi bħal pereżempju is-sistema tal-IT ġdida Prevent jista' jgħinna fil-prokura akkwis pubbliku u għal dak li huwa wkoll il-kapaċità ta' sekwestru tal- assi nazzjonali jista' jkun pass importanti lejn ir rikomandazzjoni tal-Kummissjoni li l-RMF fux eh, wettqu il-miżuri ta' konfiska il-rapport saħan raħar juri li hija impressjonanti l-isforz tal ħatar rumanija biex iġiet kontra il-korruzzjoni u li qed u dan il-pass u l għamlu progress qawwi. Iżda fl-istessin il fatti li xus rekomendazzjonijiet jibqaw validi juri li l reforma m'għandix il-konsens biex naċċertaw li jkun hemm progress sostenibbli. Il-rapport jikkonkludi illi l-2016 sejra test ewlenin u għalhekk ħatkun opportunità li ma bħala biex eh, nur naraw sa fejn jistgħu jaslu u għanna nisenaw bil-ħerqa biex eh, naħdmu ma l-istati membri, dawn l-istati membri biex jiksbu dawn għanijiet taħħom. Grazie. Thank you very much. It'd be helpful if you could perhaps um, also answer any questions that members members have um, on that on that uh, initial presentation. Mela, grazzi tassew ta' dan. Mela, għandkom xi kommenti minn dera għandi tlet kellima Sulvan Orden, Sur Valdaski u Sina Sipul. Xaħati joħor u l-Viċi President Jotova, ovvjament, Iva, u Sur Anguajro. Jissibta għet hija tramba l-istaqija għakenet qasira. Jinet li ħajkun hemm iktar nies li xiequ jitkellmu għax dan huwa puntu suġġett importanti wara kollox. Mela ħanaqra mbagħad nagħlqu l-lista. Kulħadd qal inna ma jitkellem su Lopez Aguilar. Iva nista nikteb u nikteb u naqra fl-istessi. Sin mela dawn huma n-nies li jixtiequ jitkellma. Um, sorry, I can't read. Zanna ċalim ma biex naqra. It's better if I do it. You know, just do it yourself, you know. ta' tamlu wahdek, jek ti tamlu ġaħġa, jek ti president. Mrs. McAfee,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 Grazzi tassew. Jiena kont rapporter fil-fat għal subiet għal Bulgarija xi sitt snin li wasal għal 2007. U kien hemm raġunijiet tajbin ħafna ta' il għaliex il-Bulgarija kellha tissieħeb mal-Unjoni f'dak iż-żmien. Iżda aħna konna nafu sew ukoll fuq xi problemi li kienu għaddejjin Illi sħaqna fuqhom ir-riforma ġudizzjarja li nelbu l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. Is-CVM ġie introdott Irnejt, li di ma kienieċ tkun miżura permanenti, di ma kienieċ ideja, di kienet l-ideja li tkun miżura fuq minn qasir illi identifikaw il-għanijiet li ħana irridu nirridu narawa moċċar. U aħna kanna ħafna timizmu li minn dak iż-żmien li affarijiet kienu ħajmorru għall-aħjar. Ma kienieċ biss il-Bulgarija, ovvjament ikolli ngħid kien hemm pajjiżi oħrajn rajna progress ukoll. Ir-Rumanija zda, il-lezzjonijiet li salimna minn rumanija u Bulgarija setaw forsi għenu u l-ħatti uħor eh, f'pajjiżi li huma tal-xlok tal-Ewropa. Li għax eh, fil-verità hemm ħafna hemm problemi pajjiżi oħrajn għandhom għan tibta problemi. Allura l-idea hija x'inhi? il-problema endemika li qed waqaf li jkun hemm progress ta' veru biex nerbu dawn il-kwistjoni tant importanti għamina, fissent aħna narraw xi progress ximkien, ximdaqiet u jħarġaw li narfu imma għatem problemi fundamentali u l-mekanizmu CVM ħajkolli jibqa' mekka sena oħra jirġa'. Jiġifieri jiena li rrid ngħid huwa Forsi l-Komissjoni tista' tagħti titwila u tgħid imma x'inhi di daqshekk fundamentali li ma nistgħux nagħmlu progress għaliex inkella ser nagħmlu. Dan il-proċedura bla waqfi kull sena fejn ngħidu affarijiet li jisiru li ġejtu leġizazzjoni li għaddiet iżda fl-aħħar mill-aħħar mhux qed naraw progress li aħna nixtiequ naraw. U naf illi il-poplu tal-Bulgarija jitassew jixtiequha u jħaqhom ukoll. Grazie tassew ta' dan. Is-sur Sambaski. għamil xejn nerġgħu. <laughs> Jiena nisħaq illi dan il-mekanizmu jiġi sospiż għaliex dan il-mekanizmu huwa diskriminatorju u jinvolvi l-nuqqas ta' sovranità fil-pajjiż tagħna. Mħafna pajjiżi oħrajn illi qegħdin e, e, e, illi jistgħu jagħmlu iktar minna għax pereżempju qed iwaqaf il ċirkolazzjoni ħilsa, per eżempju, il-problema fil-prezzijiet. Dan qed jiġħat il-ċittadini ta' eluf u miljuni ta' euro mill-budget minħabba li aħna mhux qed inwettqu regoli finanzjarji għal dawn il-mekkaniżmi mhux qed jiġu applikati. Il-Kummissjoni Ewropea qed tenħabba wara subajja minħabba il-qed tipprova tkun ta' parsi politikament korretta l-għada fil-diversità fil-fat hija diskriminatorja ħafna, hija l-epitomija ta' diskriminazzjoni, hija e, xi ħaġa inaċċettabbli. Għal dak li huwa il-mekkaniżmi li huwa CVM palissa mhux jagħmel xejn biex jgħin il-problemi fejn l-istati membri. Għaliex għanna ċertu t-maqdi, ċertu rapporti, bat rapporti oħrajn ma sabu għamx iktar din il-kritika u rekomandazzjonijiet huma stratti wisq jew fit-TV iżejjed, m'hemmx kriterji oġġettivi biex wieħed ikejjel il-progress u l-konklużjonijiet tal-Konsill ta' Deċembru tal-2006 mhux qed ibassar bidu data ta' bidu għal sospensjoni tal-mekanizmu jgħidu illi meta l-kriterji kollha jkunu twettqu mela E, e, nkunu nistgħu naħħu, ma e, l n-rewel n-kunu nafu x'nu ma l-kriterji. Dawn il-kriterji, insomma, ma jistawx jiġu, ma jistawx ikunu karatteristiċi ta' unjoni politika u soċjali illi taqat pajjiżi li jkunu sovrani u gwali, Imma dawn huma mezzi illi jużaw eh, strateġiji partiġani għall unjoni Ewropea trid tissospendi il-mekanizmu. Grazzi. Okay, thank you. Uh, next is Mrs. Sippel. Issa Signora Sippel. Grazie, President. Irridu naraw x'qegħdin ngħidu hawnhekk għax jekk hemm problemi ta' korruzzjoni, indipendenza tal-ġudikatura u osma oħrajn, iridu naraw eh, fejn hemm titi possibbli eh, iva, però minnaħa l-oħra eh, jiena ma nafx għaliex inħarsu lejn ċerti pajjiżi u nikkritikawhom f'ċerti każi pero ma namluħx dejjem dan. Issa jena mux se nitkellem fuq pajizi speċifiċi, ma hemm pajizi oħrajn fejn problemi ta' korruzzjoni u fejn l-indipendenza tal-ġudikatura mhux dejjem hija garantita u f'dan is-sens irridu dan inħarsu lejh bajnejn iktar wiesa' u unħarsu lejn l-Istati membri kolla tal-Unjoni Ewropea għax et naraw li hemm problemi fiktar minn żewġ stati membri. U, u nifmu ċara li dan il-mekanizmu ma jintoġobx eh, l dawn l-istati membri. Issa jekk għannix bżon dan il-mekanizmu fil-Bulgarija u fil-Romanija, eh, irridu narawx ġustifikazzjoni jem u, u anki il e, e, rabtiet mal ma' zona Schengen aħna dejjem għadna illi eh, fuq il-kwestjoni tal-aċċess tagħhom għal Schengen hemm bżonn ta' bidla u l-Unjoni Ewropea qiegħda titbiddel u hemm il-problema issa jekk dan il-mekkaniżmu wasal xi żmien biex intemmuh jew le meta wieħed iqis il-bidla fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea. Għal daqstant jiena interessanti nisma' x'inhi l-opinjoni tal-Kummissjoni hawnhekk jekk għandniex bżonn forsi imbidluh dan il-mekkaniżmu u jekk hemmx pjanijiet għal mekkanizmi simili anki għal stati membri oħrajn u jekk aħna dan li qegħdin ngħidu hawnhekk u ix se jiġi użat anki għall aċċess għal zona Schengen ta' dawn iż-żewġ pajjiżi. Issa Signora Gabriel. Grazzi, jina nishtiq ningrazzi rappresentant tal-Kommissjoni Ewropea tal-prezentazzjoni senżon fil-qosor. Jina għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel net il-Kommissjoni Ewropea iddikjarat uffiċjalment il-2016 tistenna minna ħatana riformi iħjar u ikbar biex ikunu nistgħu niksbu progress. Mela, il-mistoqsijiet tiegħi il-kriterji u l-passi għal żewġ pejjeżi u maċari il-kriterji u l-passi li jippermettu li dawn iż-żewġ stati membri biex joħorġu minn dan il-mekkaniżmu għaliex personalment jiena nħossi li dan il-mekkaniżmu kull ma qed jagħmel u li qed jagħmel osservazzjonijiet. Jiġifieri għalina li ħaġa importanti hija l-effiċenza. Għalhekk dik hija l mistoqsijiet tiegħi il-Kommissjoni. Il-Kommissjoni għanda idea ċari ta' kif aħna nistgħu nsaħħu l-effiċenza ta' dan il-mekanizmu sabiex eh, dan ma jsirx li strument illi jiddevja l-attenzjoni mill proċessi ħafna iktar importanti minn dawn mhux biss fil-Bulgarija u Rumanija ma anki l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Tieni mistoqsija. Suppost għandek Affas ġenerali ta' rispett ta' dritt tal-istat ta' dritt tal-Unjoni tal-pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Imma Inti pala Kommissjoni Ewropea, kintom kif taraw il-post tal-Rumanija u l-Bulgarija wara li jkunu ħarġu minn dan il-mekanizmu? Dawn l-istati membri, kif huma differenti mill affas Ewropew li jeżisti dak li rispett tal-istat ta' dritt? Irrid ikun hemm eh, dikjarazzjonijiet ċari, dikjarazzjonijiet li jgħidu illi għandna bżonn linja ta' politika ċari u komuni biex jippreservaw l-importanza ta' dan ta' din il-prinċipju. Um, and next is Mrs. Yosifa, please. Is-Sinjura Jottova. Anki jien se nitkellem bil-Bulgaru. Dva вопроса jedna констатация към комисията. Също... Дизелч мистaqsijiet u, u uh, komment. Il-prezentazzjoni tal-Kommissjoni fil-fat u jetaqsira ta' rapport li aħna l-kol nafu u mitla tijaw sew. Issa jina rrit uh, namelkom rekomendazzjonijiet konkreti, ġiet li kolli ideja konkreta tal-proposti naħa tal-Kommissjoni. U jiena xtaqt proposti minnaħa tal-Kommissjoni biex eh, nerġaw eh, npoġġu fi triqtu dan il-mekanizmu li ilu xerba snin ma jaħdem id-dera. Ma s-satija jadi. U l-aħjar strument għal-Kommissjoni Ewropea, għall-Unjoni Ewropea in ġenerali, mhux biex biex tisfa pressjoni imma biex tikkoopera ma' dan l membri? Jekk iż-żewġ l-aħħar rapporti juru illi intom tafu daqshekk sew is-sitwazzjoni u mitla daqshekk ta' sitwazzjoni fil-Bulgarija. Mela dan mhuwiex mekanizmu imma strument politiku li qed jintuża għal anijiet partiġani fiż-żewġ pajjiżi fil-verità. U li qed jintuża biex jiddaħħlu ċertu miżuri li jridu huma. Palma għal il-kelima għal il-kelima ta' qabli, intom kontu għat toqgħodu tmaqdruna fuq il non adozzjoni tal-liġi fuq il-korruzzjoni. X'inhu sens ta' din il-proposta ta' din il-liġi? Għaliex il-non adozzjoni mhijiex eh, ġejja mill-kapaċità jew le e, hija liġi ħażina ħafna. Idin liġi tiġi emendata u aħna nitamaw id-dan jiġi adottat mill-aktar fis. Intom għettunna xi ħaġa interessanti ħafna llum. Kull sena fondi Ewropej jintefqu għalan li issa jiżviluppaw dan ir-rapport. Kemm qed jiswilna dan ir-rapport fid-dawl ta' deficienza ta' u problemi ta' deficit fl-Unjoni, fil-budget tal-Unjoni? Thank you very much. Grazie ħafna. Is-surrade. Grazzi. Jina l-ewwel net nixtieq ninforma l-kollegi u rappresentanti tal-Kommissjoni. U fil-fatt fl-Assembleja Nazzjonali tal-Bulgarija si ilu għadhom kif adottaw il ewwel qarrif fuq il-liġi fuq is-sistema ġudizzjarja illi hija huwa mument ew li ma bħalu importanti ħafna. Aħna Għalaw darba għedin niflu il-rapport tal-Komissjoni fuq il-mekanizmu. Fuq it teledda għat-tiledda darba l-pajis tijaj u għed jaddi minn diskriminazzjoni ta' sorveljanza diskriminatorja illi tapplika biss għal pajjiżi u għal Rumanija. Minkejja l-fat illi problemi tal-korruzzjoni u il-komunità organizzata ta' jeżistu f'ħafna stati membri fl-Unjoni Ewropea u jina nishti li jana suspendu dan il-mekanizmu, għax muwiex jimsejjes fuq kriterji oġġettivi u għet jistaj kejjelom, għet jintuża bis għal-għanijiet politiċi u għet jisira skapitu tal-reputazzjoni tal-Bulgarija u mux għet jħallum għallu naqqas bis nitlu fi spazju xengenat. Għet kienem għal ħafna drabi li l-mekanizmu li għasaj jġi sospis eh, meta l-Komissjoni tgħid li ah, l-esti, li wettaqna l-għanijiet tagħna u għalhekk għandu jkun imma jdu jiġi sospiss issa qabel għada. Aħna, suppost pal-Unjoni Ewropea na mekanizmu ta' rispett ta' drittijiet tal-bnidem li li kun imsejjas fuq miżuri wieħed jista' jkellmu benchmarks tajbin. Aħna rridu naħdmu diġà fuq il-proposta dan il-Parlament Ewropew għal dan il-an. Senjuri, issa huwa ħinu faqtu li Brussell jaċċetta li aħna parli parti sħiħa mill-Unjoni Ewropea u illi twaqqaf din is-sorveljanza diskriminatorja illi tapplika l-pajjiż tagħna. Grazzi. Mr. Angwarnu, please. Sur Angwarnu. Uh, uh, Grazzi, President. Nishtiq jiena najt li hawnhekk hawn sensazzjoni ta' deja vu fil-awla. E il rapportu huwa komplut huwa anki bħala ritual il-formula hija intkom qed titjibu pera għadkom intkomx perfetti. E, e, biex ngħidlek mod iktar popolari iktar sbieħ intkom però għadkom għadkom intkomx Miss Universe. U għaveru illi hemm ħafna xogħol xisir fir-Rumanija u fil-Bulgarija, pero il fat li m'hemmx perspettiva fir-rapport qed jagħmel ħsara, qed jagħmel ħsara għall-isforzi illi il-ġudikatura rumena eh, għaddeja u għedha tamel riformi eh, koraġużi. il e, sinjura Makovej. Grazzi, Claude. il pozizjoni tijaj hija differenti. l ewel net jena ma nħossx illi il-pajis tiegħi jew jien jew iċ-ċittadini ta' Rumanija qed jiġu vittmi ta' diskriminazzjoni. U minnaħa l-oħra jekk namlu analiżi nistgħu naraw illi il-maġġoranza tal-popolazzjoni rumena jixtiequ jkomplu f'dan il mekkanizmu Naħseb li anki l-Bulgarija situazzjoni hija l-istess, imma marriċ jiena nistimolom lill kollegi Bulgari qed nitkellem biss fuq ir-Rumanija. Dan il mekanizmu jirrigwarda riforma tal-ġudikatura u fil-kas tal-Rumanija biex niġġildu kontra l-korruzzjoni u fil-Bulgarija l-kriminalità organizzata. Dawn huma problemi li kellna meta tħallna fl-Unjoni Ewropea. Għamilna Eh, impenji li se nkomplu naħdmu f'din id-direzzjoni u li nirsolvu dawn il-problemi tal-kriminalità organizzata, korruzzjoni u riforma tal-ġudikatura. Jiena naħseb li dan il-mekanizmu għandu jitkompla sakemm nirsolvu dawn il-problemi. U aħna bħala pajjiżi, ċittadini u MEPs għandu jkollna l-unur un u e, nirrispettaw dawn l-impenji u nitolbu li dawn il-pajizi jirrispettawhom dawn l-impenji. Il-politiċi ma jiridwiex dan il-mekkanizmu, però dan huwa kollu għal beneficju tal-persuni, tal-ċittadini u mhux għal politiċi. Fil-każ tar-Rumanija mingħajr cvm l-uffiċu tal-prosekutur kontra l-korruzzjoni li għaddej tajjeb ħafna eh, u li eh, u li jeżisti anke fil-Bulgarija, kiku ma kienieċ dan l-mekanizmu, ma kienx jeżisti dan l-uffiċu l-lum. U grazzi għal CVM din il-ġlida kontra l-korruzzjoni għaddeja fil-Rumanija u issa għanna ministri, ex primi ministri, membri tal-parlament, sindki, Eh, prosekuturi mħalfin oħrajn li ġew eh, imħarka u kondannati għall-offizi ta' korruzzjoni, ħasil tal-flus, abużu ta' uffiċu, etc. U allura, fuq din il-problema illi ma tenix perspettiva sa' kem se tibqa sejra dal-mekkanizmu jina risposta tija hija jekk aħna namlu kull ma hemm miktub fis-CVM, fil-benchmarks ta' CVM, meta aħna nisodisfaw dawn l-impenji, allura nistgħu nwaqfuh il-mekkaniżmu. Qabel dan ma narax għaliex għandu jieqaf. U għandi risposta ukoll għal kollega Van Orden. Inti qed tistaqsi għaliex dawn il-pajizi b'mod partikolari fuq il-Bulgarija, għax inti rapporter tal-Bulgarija, <clears throat> għomx dawn ir-riformi. U risposta hija sempliċi, l-istess ħaġa fil-Rumanija. Il-rapport għandu żewġ parti, il-parti teknika li rigwarda l-istituzzjonijiet, l-imħalfin, eccetera, u l-oħra fuq irrida politika. U r-risposta hija li m'għandniex rida politika. Il-politiċi ma jridux ikunu eh, investigati, kondannati, ma jridux implementaw leġislazzjoni li se timxi kontra tagħhom stess, ma jridux eh, eh il-propieta tagħhom tiġi ko konfiskata, hemm korruzzjoni fuq livell oli politiku. U hemm il-korruzzjoni anki eh, fil-partit u Għalhekk jiena ma jridux e, iwaqfuha din il-korruzzjoni u ma jagħmlux dak li għandhom jagħmlu e, ja, jaqblu fuq il-leġislazzjoni però mbagħad ma tiġix implementata. u e, jekk jekk jagħmluh dan l-assi tagħhom u l-libertà tagħhom se tiġi minata. Aħna fil rumanija fil-bidu ridnija din l-istituzzjoni u ridna li kunem prosekuturi indipendenti u liberi u mħalfin bizzejtek ħames minuti, grazzi. Grazzi, bizzejtek. U sentenza wahda il-popolazzjoni fi żewġ pajjiżi jiena jiena molt iktar minn darba fil-Bulgarija e, e, zjart iż-żewġ pajjiżi mal-NGOs ma il-popolazzjoni e, fi żewġ pajjiżi iridu għas-CVM u din l-iktar ħaġa importanti. Grazzi, kollegi. Jena nishtiq li nitkellmu liberament il-persuni għax din hija kwestjoni intensa għal żewġ stati membri, għalhekk m'iniex qed nillimita l-ħin. Imma għandna lista ta' kellima eh, pjuttost twila għal daqstant irrispettaw żewġ minuti jew tlieta. Hoys von over. Grazzi. Vincent, zom ħafna fil-qos, iktar fil qosar mill-li mill-kollegi l-oħra tiegħi. Għaliex ħafna kollegi diġà u resqu argumenti konvinċenti ferm. Mill-2007 jew minn il-mekanizmu il-mekanizmu daħal fis seħ fil-2007 ta' kooperazzjoni verifika, SCVM, kol rapport jimmarka kejjer il-progress un basi proponi rekomendazzjoniet. Issa rapport li aħna għanna fidejna jiddeskrivi stat attwali. Inkluż <coughs> <coughs> il-prezentazzjonijiet fil-medja minnaħa tal-politiċi. Jinaħseb illi fuq livell ta' komissjoni. aħna rridu mhux biss illi narfu li hemm dawn ir-rekomandazzjonijiet u illi nagħtu dan il-rapport ta' stat attuali. imma rridu namlu analiżi kritika minna tal ti tagħmel din analiżi kritika għaliex Għonek għet nifukaw fuq il-tielet rapport, il-tielet rapport. U dejjem hemm xi ħaġa li rridu nagħmlu nirranġaw. Ovvjament il-Bulgarija għad ma tista' twettaq il-kriterji kollha. Eh, dan huwa 13 rapport. U allura il-proċess irrid ikun wieħed ta' motivazzjoni. U aħna irridu illi nkunu ħatħabtu wiċna ma bersa għat ħabduġu ma problemi, irridu nkunu nistaw nelbuhom dawn. U mux biss li nqodu maqdru xurxin u pontaw subajna li xurxin. Ġendi, musta nibnu għek unjoni maquda. So, President, irridu nitolbu li Komissjoni Ewropea biex namlu rapport ta' stat attuali u evalwazzjoni ta' impatt dan il-mekkanizmu. Grazzi. Mrs. Uh, Intervell, please. Il-kellima li miss. Grazzi, President. Eh, Intvelt. Żewġ kummenti, naħseb li il-mistoqsija ta' Survan Ordan kienet pjuttost leġittima għaliex ħadna dawn is-snin kollha biex imbidlu il-kultura għax jien naħseb il mekanizmu ta' verifika veru miex dak li qed jagħmlu il-Kommissjoni imma l-esperjenza ta' ċittadini. Għax tagħna mhuwiex eżerċizzju li rridu nagħmlu aħna biex eh, nikkuntentaw il-Kummissjoni, ma biex nagħtu servizzi ġusti eh, xirqa għal-gvernijiet u għal-ċittadini. U tieni kumment. U jien naqbel ħafna ma ħafna mill-kellima li tkellmu dal E, Jiena naħseb illi wasal il-waqt biex intemmu dan it-trattament diskriminatorju għal dawn iż-żewġ pajjiżi speċifiċi mhux għaliex m'hemmx bżonn namlu monitoraġġ, imma għaliex aħjar dan jisir parti minn mekanizmu ktar wiesa għal dan ħafna persuni u anki Birgit Sippel u rapporter anki għal CVM Eh, dana għandu jiġi inkluż f'monitoraġġ illi l-pajjiżi kollha għandhom dejjem ikunu sottomessi għalih eh, biex bekk ikun iktar effiċenti u nkunu nistgħu anke nippermettu li jkun hemm żviluppi aħjar. Grazzi. Issa nisimgħu minn Sur Pavel. Skużawni. Eh, kelli impressjoni li bisti xi Lopez Aguilar prima mbagħad Pavel. Ma bist il-ħat le? E sur Lopez Aguilar. Grazzi, grazzi President. U grazzi anki ta' gentilezza li tina il-possibilità li nżidu puntiħor għal madaw li ġew espressi diġà li kunu kollha tħassib leġittimi mill-membri onorevoli kemm mill-Bulgarija kif ukoll mir-Rumanija illi huma l-istati membri li bħalissa huma eh, eh, eh, l-oġġett ta' dan il-mekanizmu ta' verifika. Jiena ma smajtx il-rapport kollu minnaħa tal-Kummissjoni, imma smajt biżejjed biex jistimolani għal tħassib għal koincidenza parzjali mal-kollegi Bulgari u Rumeni li il-mentaw id-diskriminazzjoni e, li teżisti f'din sorveljanza estiża e, fuq il-progress tagħhom lejn e, it-twaqif ta' mekanizmi biex jiġildu kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, għax il-punti għajwa da, il-Kommissjoni ħarset lejn l-analiżi komparativa fuq fu is-sitwazzjoni fil-Bulgarija u Rumanija differenti sostanzjalment minn dawk il-pajjiżi li reċentement adottaw riformi ġudizzjari illi mumiex preċiżament biex iżidu l-kapacità tagħhom ħalli jieġildu kontra korruzzjoni sistemika, anzi biex iwaqfu l-indipendenza ġudizzjarja eh, jew il-kapacità biex eh, eh, ikunu jistaw jaffaċċaw dawn l-sfidi istituzzjonali. Il-Kommissjoni ħarset lejn din ir-regressjoni fi stati membri oħrajn li ma jkunux il-Bulgarija u Rumanija għax hemm safejna sa fejna fien riformi illi jisfidaw il-parlament illi qed jimxu lura flok ma jimxu l-qoddim fid-direzzjoni tajba u bekk edin iżidu din id-diskriminazzjoni lejn il-Bulgarija u l-Rumanija. Unħoss li anki hija ironika li huma kienu obbligati jagħmlu dawn il riformi kollha istituzzjonali biex fl-aħħar ikunu jistgħu jidħlu fix-Schengen. Propju issa li Schengen qed jiġi E sospis eh, parzialment e u nħossi li emironija din l-azzjoni li darba jitħlu fi Schengen eh, għatmu ma se jaslu eh, biex jirħu l-kizba il-mira taħħu għax se jitħlu f'Schengen illi ma di Schengen. Grazie ħafna. Il-kellim li miss. Grazzi President, jena nishtiq ringrazzja l-Kommissjoni wkoll. Dan huwa raba eh, eh, rapport minn ħamsa li kien pożittiv għar-Rumanija, ma jien nixtieq nitkellem fuq ċerti aspetti ta' rapport li ma jidibix li ma da xej dilettanteski. Dan ir-rapport eh, ġi publikatu kol fuq il-gazzetti u jina ma naħsibx li dan il-mekanizmu għandu jeżisti għal żewġ pajjiżi biss għandu jkun jew għal kulħadd jew għal ħadd. Hemm eh, strumenti oħrajn biex inkunu nistgħu nagħmlu monitoraġġ tas-sistema legali fil-Bulgarija u Rumanija. Jiena naħseb illi hawnhekk għaw pjan u jiena kontenti li President Juncker qal illi wara laqa mal-Prim Ministru tagħna għal illi fil-mandatija u l-Bulgarija u Rumanija mandomx eh, mandux jeżisti iktar dan il-mekkanizmu. Ma naħsibx li hemm għalfejn nistennew sar-2019, pero eh, aħna jenna disa snin diġa, kum memx għalfejn nerġaw nqodu għal tliet snin oħra taħt din il-mekkanizmu dan il-mekkanizmu ġi użat bħala ġustifikazzjoni biex inżommu iż-żewġ pajjiżi barra minn Schengen. Anki jekk il-Komissjoni qalet ukoll li da m'għandu xejn x'jaqsam ma' Schengen. Dan il-mekkanizmu qed jiġi użat min-naħa tal-politiċi fuq livell lokali anki biex jirbħu votanti u biex iżommu l-Romanija u l-Bulgarija barra minn Schengen. Jien naħseb li żewġ pajjiżi qegħdin eh, jagħmlu riformi u qegħdin mixjin tajjeb ħafna ħjar minn pajjiżi oħrajn li qegħdin ġa fil-żona Schengen. Eh, per eżempju l-Moldova u Serbja u l-Ukrajna huma eżempji tajbin eh, qegħdin jisodisfaw il-kriteri tekniċi u l-Parlament kif għallu anki kollegi oħrajn qablu u kull ma jonqosna nek jissaw għal kunsill Hemm bżonn il messagġ xiera dana kien żommuh dan il-mekanizmu m'għandux ikun għazzuċ pajiz, pajjiżi, għandu ikun għat 28 pajiz. U nixtieq zitu koll, illi anki jekem hemm ħaddieħor li u li jinżamm dan il mekanizmu però dan huwa l-mument biex waqfuh. Mela edin tart ħafna, hemm ħafna files importanti jiena sibt li importanti ħafna nisimgħu dawn il-kontribuzzjonijiet kienu effettivi ħafna jiena kuntent li il-membri tal-libe kif ukoll ir-rapporter kienu għaw sabiex iwaslu dawn il-punti kien dibattitu vera vera tajjeb imma jiddispjaċini li qbiżna il-ħin. Għalhekk nixtieq niskuża ruħi mal-kollegi li għandhom eh, li jkunu preżenti għal punti ta' wara Mela għaddi il-kelma l-ura rapporter ħaj rispondi b'mod eh, fil-qosor u effettiv għal dawn il-mistoqsijiet. Iva, grazzi ħafna sur President għant il-Kummissjoni di. Eh, iva, ħan prova niġbor fl-imkien uħut mill-ideat mm, naqsamon fi tlet zoni partikolari l ewwel net. Palma deġa essemma minn ħafna Għawek għaw kuntest speċifiku għal dawn il-mekkanizmi li aħna għanna u li ġejjin minn din is-sessjoni għalek. Dan ifisser ukoll li fil-mekkanizmi hemm ċertu loġika u il-loġika hija li meta nilħu l-anijiet, mbagħad jintem. U din hija xi ħaġa nistgħu narawha anke fil-mod ta' kif eh, ġiet infasla s-sistema. U minnu wkoll li fis-sistema nitkellmu dwar satisfactory fulfilled. Għalhekk għandu jkun ċar li lan m'għandux ikun xi ideal perfett, huwa livell ta' sodisfazzjon raġonevoli li qegħdin infittxu. U jiena naħseb li meta kien hemm referenzi għall-istqarrijiet tal-President Juncker, dan kien fl-istess spirtu li għatem ix-xogħol li jrid isir. Issa aħna maħniex qed nippruvaw niksbu il-perfezzjoni, jiġifieri huwa realistiku li nimmaġinaw li jekk hemm xi azzjoni u enerġija ħankunu nistaw naslu sa dak il-punt. Tieni net. Fuq il-kwistjoni dwar ninkunu nafu s-sistema kif taħdem, aħna ovvjament inħossu li qed nagħmlu sforz kbir biex nippruvaw li s-sistema tkun oġġettiva u ġusta kemm tista' tkun. U jiena nittama li daw kollha li qed jaqraw it-tekst iħossu li l-Kummissjoni anka jekk qed tieħu deċiżjoni politika eh, qed tajt kollox mod attent ħafna. Li rispetta b'mod ħieħ iż-żewġ stati membri li huma involuti hawnhekk Għalhekk aħna qed nippruvaw inkunu ġusti fil-mod ta' kif qed nagħmlu dan kollu huwa minnu li kien hemm referenzi għal Schengen u anka għall-istrumentalizzazzjoni. Dina nina hija ħasra mhuwiex dak li qed tipprova tikseb il-Kummissjoni. Alina lan oġġettiv tal-eżerċizzju huwa mxekkel eh, mxekkel flan ta' CVM u ma jmurx lilin minn da. U aħna fil-kas ta' Schengen, per eżempju, dejjem irrifjutajna b'mod ċar din ir-rabta. Fuq il-kwistjoni speċifika tal-ispejjeż, aħna għandna tim ta' persuni li aħna nemnu li huma biżejjed li jippermettuna li namlu l-analiżi li l-Kummissjoni eh, ġiet li istruzzjoni istruzzjonijiet li tagħmel, ġifri aħna ma qed nitkellem fuq xi ħafna nies, aħna eh, nużaw kollegi minn numru ta' servizzi tal-Kummissjoni wkoll u anke nużaw l-arfin espert tagħhom. Għalhekk jiena naħseb li f'termini ekonomiċi mhuwiex ammont enormi ta' ħin tal-istaff u ċertament jekk inqabluh mal-spiża makro tal-korruzzjoni, l-effett li għandu fuq l-ekonomija, ovvjament l-iskala hija differenti. Issa fuq il-kwistjoni ta' l-effettività. Jina ċert, u il-Viċi President Timmermans kien ċar ħafna fuq dan, Lan ta' dan kollu huwa li konna impatt u li nassiguraw li ir-riforma isseħ. Għalek ovvjament huwa essenzjali għal kummissjoni li sivjem bħala odda ikun wieħed effettiv. Issa l-Kummissjoni temmen li il-mekkanizmu en u qed ikompli jgħin biex dan isir u jisanħalija fidejn il-konklużjoni tal-Kunsil huma wkoll itennu li hemm ċertu ammont ta' kunsens li dan fil-fatt huwa il-każ li jiridu riforma u li appoġġaw din il u wkoll. Ovvjament, il mekanizmu ilu ħafna iżjed mill-ħasbu oħrajn. U hemm ħafna raġunijiet forsi għal dan. Issa wasalna għal kważi 10 snin u wara ħafna snin kena eh, revizjoni u forsi dan jista' jseħ anka wara 10 snin. U jina nittama li dan jatina naqra ta' tweġiba lill-mistoqsijiet kollha tal-membri parlamentari. Iva, meta ir-rakkomand ġviri Ir-rakkomandazzjoni tiegħek għal CBM damet iżjed mill ħaseb ħadd, mhux neċessarjament huwa rakkomandazzjoni, ma nifhem xettajt. Naf li naf li ħankunu nisħana ħan nispiċaw naqbżu l-ħin qed inħoss li dan ħajġri. imma kien verament importanti na tajt naqra estis għal dan id-dibattitu il għaliex il-kwalità ta' dawn il-punti li tress u kien verament oljien e, eh, mhux biss fuq CVM imma anka fuq il-kwistjoni ġenerali tal-istat ta' dritt għal pajjiżi oħra u tqabbil. Għalej, grazzi ħafna. Imma sfortunat, bizna b'nofsija il-ħin li suppostajna lil-suġġett eh, li jmiss għalek mux ħajkonna ħin neżaminaw b'mod forensiku dak li għada kif qalet il-Kummissjoni. Niskuża ruħi ma ħajkonna bżon il-ħin fuq l-agenda biex nidiskutu aktar qabel ma naddu għal rapport annwali liħor. Grazzi ħafna Kummissjoni għal dan, grazzi lill membri għal livell oli ħafna tal-kwalità tad-dibattitu fuq dan ir-rapport. Grazzi wkoll lill kollegi u rapporter tal-li ġejtu. Grazzi kollegi, issa ejja naddu għal punt li mis. Il-punt numru 11. Actually, it's going to be point 12. Le anzi, numru 12, il-punt numru 12 fuq l-agenda tagħna. Mela, naddu għal dan il-punt kemm se jkun malajr, edin naqra tard il-ġlida kontra traffikar fil nedmin fil-relazzjoni testern tal-Unjoni Ewropea. Din hija konsiderazzjoni ta' abbozza opinjoni taħt ir-regola 54 rapporter hija Bodil Valero, issa ħanaddi il-kelma lila mill-ewwel. Għax edin tard fuq din l-opinjoni importanti ħafna fuq regola 54, għale ħanaddi il-kelma l-onorevoli Valero. Grazzi ħafna, Sur President. Jħan nitkellem bl-Svedis. Għalek ħanati in-nies naqra ċans biex jilbsu il-headphones. Mela jena rrit nibda billi nirringrazzja ix-Shadow Rapporters għal kontribuzzjoni tagħhom għal din il-kwistjoni. Aħna kellna laqa qabel ma tfassal ir-rapport sabiex jiena stajt niġbor l-opinjonijiet ta' kulħadd u għandna ħafna opinjonijiet differenti, eh, ħafna eh, opinjonijiet tajbin, ħafna ma m'għandniex biżejjed spazju fil-opinjoni biex indaħlu din l-informazzjoni kollha li kienet nassumi li ħajkonna ħafna emendi tajbin ukoll li issa jiddaħlu la darba għanna l-abbozz tal-opinjoni nifissa. Meta jena deċdejt li namil jena, aħna għanna kompetenza esklużiva taħt il-liġi kriminali tal-Unjoni Ewropea u aħna għanna eh, kompetenza maqsuma għal prevenzjoni u l-appoċ għal vittmi. Għanna u koll rapport ewlini li ħana diġa kenna u hemm il-possibilta li nippreżentaw emendi fuq dan. Dan huwa il-rapport dwa huwa komprensiv u ħafna minn mistoqsijiet li kellna fil laqgħa ta' Shadows tagħna diġà kienu qegħdin hemmhekk għalek jiena d-deċidejt li ma npoġġix ħafna, eh, ma, ninvestix investix ħafna ħin biex noħroġ bemendi għal xi ħaġa li diġà teżisti. Fl-istess ħin, għanna il-rapport fuq it-traffikar fl-relazzjonijiet esterni. Imma fl-istess ħin għanna dan ir-rapport għall implementazzjoni tal-direttiva eh, fuq it-traffikar u hemm ħafna interventi hemmhekk ukoll. Għalhekk jiena provajt nevita dan biex ma nħawdux kollox. Jiena f'din l-opinjoni indirizzajt uħut minn mistoqsijiet li jiena ħsibt li fil-laqa tax-shadows aħna bilna li ninkluduhom. Għalhekk aħna naħsbu li għandu jkun hemm kooperazzjoni ħjar tal-pulizija, il-civil servants ta' ċivil jridu jiġu imħarġa, jista' jkunu uffiċjali li forsi jridu jiġu imħarġa. Aħna ħsibna dwar strateġija eh, li insegwu l-flus, nimxu wara l-flus biex naslu għal dawn il-networks kriminali. Aħna diskutejna wkoll il-possibilità li konna xi forma ta' triq tan-nofs jew waqfa fin-nofs Eh, biex nindirizzaw dak li jinsab maqsum bejn eh, traffikar u migrazzjoni illegali. Aħna tkellimna u koll dwar ir-ritorn u kif nistaw nassiguraw li ritorn isir b'tali mod li il-persuna li tintbat lura ma tispiċċax fi problemi simili. U hemm bżonn li nkunu nistgħu natu permessi ta' residenza lil persuni ġvi huma ma jkunux jistaw imorru lura li fil-fatt ikunu jistaw jibqaw. Umbagħad il-ħarsin tal- xieda jekk inti ħadd tixet kontra traffikant tal-bniedem għandek bżonn li tiġi eh, protett. Iżda il- Zminijiet eh, huma osra għalhekk għandu jkun hemm il possibilta li jkun hemm mm, permess ta' residenza naqrizi permanenti. L-għajnuna legali kienet kwistjoni oħra u b'mod partikolari għajnuna għal gruppi vulnerabli u jina naħseb li l-koll bilna li jemżon e, eh, nikkonsidraw b'mod speċjali tfal e, eh, u hemm kwistjonijiet ta' disabilta u koll u e, affarijiet oħra li kollhom bżon appoġġ partikolari. Mela dawn huma il-kwistjonijiet li jina e, eh, ninkludi f'din l-opinjoni naqra qasira u jina ċerta li l-kollegi tiegħi u l-partijiet l-oħra ħajwaslunna proposti tajbin ħafna e, qed niprova nagħmel ħafna affarijiet f'daqqa għawek għalhekk kwalunkwe proposti li tistgħu twaslu l-naħna interessati biex naraw jekk nistgħu x'naqduhom flimkien. It-23 ta' Marzu f'nofsinhar hija l-iskadenza għall-emendi. Ġvi għandkom ftit ħin biex tagħmlu dan u jiena qed nistenna bil ħerqa li kolli kooperazzjoni eċċellenti mal-kollegi fil-gruppi politiċi l-oħra. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjora Valero, nara li hawn erba' shadow rapporters li edinaw. Ħani verifika. Ħanara il-lista sħiħa tal-kellim un batna laqa. Mela Teresa, inti jettinna li ġit titkellem. Kristinu kol. Sur Kirkop, trid titkellem? U Barbara, inti kol indikajt. Signora Corazza Bilt ukoll. Mela għaw xaħat tiħor li xtiq jitkellem u li ma semmajtux għajdunna issa. Tajb wis għanala il-lista kollegi għalix palma tafu mannix ħafna ħin. E, eh, Speċjalment għal punti ta' wara, mela il-lista hija maluqa għalhekk nistgħu eh, naddu l-kelma li shadow tal-PPE Tereza eh, Teresa Jimenez Beseril Barrio. Grazzi ħafna Claude Jena naħseb li Iva edin tard, imma sfortunatament il-sujġetu verament importanti għawek għet nitkellmu fuq il-kontrabandu tal-bnedmin, għanda xaqsam ħafna man nisa u koll, u ma nix naġlu iżejiet, jina nishtiq nirringrazzja l-rapporter li kena laqa fi frar, fi Strasburg, u fil-fat inkludiet il-maġġoranza tal-punti li konna tkellimna fuqhom bħala shadows imma xorta waħda ħan prezenta numru ta' emendi biex namlu enfasi fuq ċertu punti li għandu xaqsma traffikar tal-bnedmin biex inkunu nistaw e, insaħħu dan ir-rapport. ċertu aspetti bħal fat li l-Unjoni Ewropea ċi toffri eh, ħarsina e, ħjar għat-tfal nixtieq infakkar il-klim tal-koordinatur tal-Unjoni dwar il-traffikar tal-bniedem meta qalet li eh, xaħat li jsir vittma eh, diġa huwa tard twis biex wieħed isalva dik il-persuna u għandna ħafna ħafna eżempji fuq it-tfal, partikolarment tfajliet li spiċċaw prostituti li, li ġew traffikati kważi 80% jispiċċaw sfruttati sessualment. Għalhekk hemm bżonn li ntejbu l-ħarsin u il-prevenzjoni li t-tfal jispiċċaw fidejn it-traffikanti jiena u wkoll dwar numru ta' tfal skont l-Europol li sparixxew. Hemm bżonn li nikkoperaw ma' pajzi terzi u nagħmlu skambju ta' data u informazzjoni ma' autoritajiet ta' pajjiżi oħra li ma' barra mill-Unjoni Ewropea. Jekk aħna ma nistgħux inħarsu dawn it-tfal ħankunu qegħdin nitilfu ġenerazzjoni. U jina naħseb u kol l-spejjes mhux biss fiżiċi imma anka l-vittmi anka psikoloġiċi l-spiża ekonomika biex nirkupraw dawn il-vittmi hija xi ħaġa għolja ħafna. Illi IAS e rrit iqis id-direttiva li jien ukoll kontrapporter fuqa ah, fuq il-vittmi tal-2012 il-ħarsien appoġġ tal-vittma, ġifieri hemm pakkett kbir fuq il-vittmi tal-traffikar U l-Kumitat Libe jrid jirrakkomanda lis servizzi ta' azzjoni l-IAS li m'hemmx mekkaniżmu biex naraw eżattament kif inkunu nistgħu nagħtu informazzjoni u kif nittrattaw il-vittmi li huma partikolarment vulnerabbli. Nixtieq nefasizza kol il-fatt eh, dawk il-vittmi li għandhom eh, xi diżabilità għax huma vulnerabbli b'mod doppju u jistgħu jiġu sfruttat minn naħat tal-kriminali għalek emżon li natu attenzjoni partikolari lil dawn. Iżda fl-istess ħin irridu natu għajnuna speċjali lil persuni l-vitmi b'dizabilità. Naf li ma tantx għandna ħin mhux ħanoqgħod insemmi l-punti l-oħra li diġa' semmejt. Nixtieq nilqa dan ir-rapport u nirrigrazzja l-rapportera ħidma tagħha U dan ir-rapport għandu bażi tajba ħafna ta' kooperazzjoni fost il-gruppi politiċi kollha u bla dubju mhux ħajkun hemm problemi u aħna ħanippruvaw li jiġi appoġġat bl-ikbar kunsens possibbli. Grazzi. Thank you very much. Um, and the um, S&D shad. Grazzi ħafna. Issa, Christine. Grazzi, jina nishtiq ningrazzja x-xol ta' Badwil Varero li għamel xol ta' jabfem u jiena naqbel maħdum ħafna rekomendazzjonijiet. Jiena għandi għatta emendi li għalli provaw jikompletu u jirrikaw il-tekst fuq tlet assi prinċipali, il-prevenzjoni, għajnuna tal-vitmi u tisħiħ tal-persekuzzjoni regali ta' dal-personi. Bajnuna tal-autorità ġudizzjarji ta' stati membri kollha. Nixtieq nifoka fuq ħaġa waħda, tieġa li niżviluppaw viżjoni ambizjoni realistika ġrida kontra traffikar tal-bniedem u għed mill-lar forum tal-dritti tal-bniedem. U hija aktar xi ħaġa gravi li għandha x'aqsam ma' sfruttament sesswali u traffikar tal-bniedem. Imma mhux biss aħna ma rritawx ninsew traffikar tal bnidem tal-organi il-tfal soldati, żwieċ eh, forzati u traffikar tat trabi hemm ukoll problema ta' traffikar tal-migranti u l kontrabandu tal-bniedem għax hemm flussi mħaltin fejn ir-rifuġġati li qed jippruvaw jisieħu l-Ewropa qed jissograw li għaw taħt problemi ta' dan il-kontrabbandu. L-tfal ukoll qegħdin taħt dan is-sogru u allura rridu nħarsu dawn il-persuni vulnerabbli u naraw li kun hemm identifikazzjoni aħjar tal-vittmi ta' traffikar fl-isem l immigrazzjoni dak li huma l-iżviluppi fil-akkoljament u l-frontieri, l-istess tal-frontieri. Għal dak li ħana votajna dwaru fil u l ġimali li għadit jiena rrit li aħna u kol inkomplu naħmu fuq trafikar kontra eh, trafikar ta' tfal. Para minna kien emenda ta' direttiva 2014 fuq id-direttiva ta' soġġorn, għaliex eh, fuq id-dritt ta' soġġorn, u li id-dritt ta' soġġorn li tinata anki jekk daw ma ma' mal-polizija. Ir-rikonoxximent reċiproko rigward il-protezzjoni tal-vittmi ta' traffikar li tiġi garantit. U dan jissinifika il-ifisser illi status irrid jiġi rikonoxxut madwar l-Unjoni Ewropea li tal individwu u jiena nixtieq li jkollna komitat ad hoc jitkellmu fuq it-traffikar ta' bniedem li jiddiskuta mal-Komissjoni biex ngħinu li l-vittmi biex ikollhom lajnuna xirqa jekk ma jkunx hemm non rikonoxximent tal-istatus tagħhom jekk dan ixaqalqu fl-Unjoni. L-istruttura ġdida hija parti minn risorsi neċessarji u e, biex nkomplu lantana. U jiena bl-mendi tiegħi ħankompli naħdem u traffikar kontra bniedem u ringrazzja r-rapporter ta' xogħol eċċellenti. Thank you very much. Um, next is um, Barbara for the GUI. E. Is the GUI e shadow. Issa Barbara mill-GUI. E. Grazzi President, jena nishtiq nirringrazzja il-kollega Bodil Val Valero għal-ħidma eccellenti li għamlet l-opinjoni huwa strument li fejn ħajkun importanti li kunem bil u jintużam ħafna NGOs. Nixtieq nsemmi xi punti li ħanifoka l-emendi tiegħi fuqhom. Fl-ewwel paragrafu jiena kieku inżid it-talba li norbtu il-proġetti ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi ma' l-aġir ta' politiċi politiki li jirrispettaw bis id-drittijiet tal-bniedem. U it-talba li nevitaw ftehim ta' ripatriazzjoni ta' E, return li e, ma jaqblux li jitrattaw tajjeb il-persuni vulnerabli. Dawk il-persuni li jgħinu lill-immigranti biex meta jiġu e, dawk il-persuni li jgħinuhom fit tom għandhom jiġu trattati bħala traffikanti. Issa l-informazzjoni li hija mitluba mill-Pulizija u Frontex trid tiġi applikata anka sabiex ikun hemm l-identifikazzjoni korretta ta' dawn il-vittmi ta' traffikar din tista' tkun ta' għajnuna meta jiġu żbar meta meta jaslu dawn id-dajes u l-preżenza ta' attivisti ċivili li jihdu ħsieb mod partikolari it-traffikar. Raba paragrafu huwa importanti li nispeċifikaw fl-opinjoni tiegħi li eh, li traffikar u l kontrabandu huma differenti li jistgħu jiġu eh, li sa jkunu rduppjar mhux biss fl-Ewropa manka fil-pajjiżi ta' tranzitu bħal fis-Sinaj, fil-Libja eh, u l-Libja. Punt ieħor ta' saħħa li sibt fl-opinjoni fil-paragrafu 5 huwa li il-vittmi ta' dan tip ta' traffikar għandhom jibbenefikaw minn ħarsien anka jekk ma jiddeċidux li jew jiddeċidu li ma jikkoperawx mal-forzi mal tal-ordni. Irridu nevitaw li dawn il-persuni li ma vittmi ta' traffikar eh, jiġu sfruttati. Irridu nassiguraw li familji jibqaw flimkien. Il-labbozz tar-rapport ta' għafet huwa dettaljat ħafna dwar il- għal dak li għandu xaqsmu Eh, dwar l-iskjavi imma dwar l sira imma il-paragrafi 11 u 12 nistaw eh, nużawa biex insaħħu r-rapport speċjalment dwar il-prodotti u ehm, il-traċabilità ta' dawk il-kumpaniji li fil-fat jużaw dawn l-speċi ta' il-sira biex jimmanifatturaw il-prodotti tagħhom. Grazzi ħafna sa' Signora Korazza Bild, grazzi ħafna Sur President jien ukoll Nilqaw nappoġġa din l-opinjoni għaliex mod ġenerali naħseb li hija tajba ħafna. Jiena nappoġġa dak li qalet il-kollega tiegħi Tereza partikolarment l-enfasi fuq it-tfal u it-tfajliet. Jiena nilqa is-sejħa għal kooperazzjoni msaħħa mux l-inqas l-inklużjoni ta' Europol u Eurojust, sin tal-informazzjoni bejn l-Stati membri u pajizi terzi, l-identifikar ta' assi finanzjari biex nevitaw it-traffikar u hemm bżonn nużaw l-odot kollha li għandna biex niġġieldu traffikanti u nżidu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi biex niġbru l-provi. U Eh, l-operazzjonijiet taħt is-CFSP bħal Mari Sikuro, l-operazzjonijiet f'Sofija u issa nilqa' ftejjem il-ġdid għal kooperazzjoni man NATO biex niġildu il-traffikanti u l-kontrabandisti. Dawn huma kollha utli ħafna. Hemm bżonn li nagħtu għajnuna teknika wkoll il-pajjiżi terzi biex inbidlu l-leġiżlazzjoni sabiex il-traffikar ikun kriminalizzat u noħolqu kultura ta' impunità Jina u wkoll kooperazzjoni ma, ma, ma aġenziji internazzjonali biex nevitaw traffikar u nidentifikaw il-vittmi potenzjali, kif ukoll ħidma ma' NGOs u kampanji ta' informazzjoni sabiex inqajmu aktar kuxenza fuq il-kwistjoni tal-permess permanenti ta' residenza għandna bżonn kjarifika u għalli aħna dak li rridu huwa li nħarsu il-vittmi u nevitaw kwalunkwe mod li wieħed jippremja it-traffikanti. Nixtieq nżid punt li jiena naħseb li huwa importanti ħafna huwa kopert fid-direttiva ta' kontra traffikar it-turizmu għall iskopijiet ta' sess. Nixtieq nagħmel emenda biex nżidu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi biex niġġieldu dan it-tip ta' turizmu sessuali għaliex sfortunatament hemm ħafna Ewropej li jagħmlu din il-prassi. Grazzi ħafna u grazzi lil rapporteur Valero u Shadows kolla għal dawn il-kontribuzzjonijiet, għax kienu verament kontribuzzjonijiet kostruttivi għal din l-opinjoni. L-iskadenza għall-emendi hija 23 ta' marzu f'nofsinhar. Grazzi ħafna kollegi. Nispera li maġġiltkomx iż-żejjed. Signora Valero, fil-qosor trid terġa' tajċa ħaġa? Jina xtaqt nirringrazzja l kulħadd għal kontribuzzjoni li rċivejna u nista' ngħidilkom li ħafna mill-kwistjonijiet li intom semmejtu dal-ħodu se jkunu fil-fatt fl-emenda li aħna ħankunu qegħdin nippreżentaw. Ma sempliciment ma kenix post fit-tekst, għax il tekst irid ikun verament qasir. Grazzi ħafna. Tajjeb wis kollegi, grazzi għal darboħra. Naddu issa għall-iskambju ta' informazzjoni fuq iċ-ċittadini ta' pajzi terzi u il-sistema ta' informazzjoni ta' records kriminali Ewropej, ECRIS. Il-rapporter huwa Timothy Kirkhope, ħajkun hemm prezentazzjoni mill-Kummissjoni. Fit-19 ta' jannar il-Kummissjoni batet proposta ta' direttiva li temenda strumenti ta' tilet pilastru li permessa ħambat ekres jiġi stabilit. Il-proposta għanda lan li tiffaċili tal-skambju ta' informazzjoni bejn l-Stati membri dwar eh, sentenzi kriminali ta' eh, ċittadini ta' pajjiżi terzi eh, li eh, jinataw fi Stati membri billi naġġornaw ekres tal mod li kunem identifikazzjoni aktar faċli ta' Stat membru li għandu informazzjoni ta' sentenzi kriminali legali l-ċittadini ta' pajjiżi terzi mela ħanaddi l-kelma l-Kummissjoni biex tippreżenta proposta mbagħad wara ngħaddi l-kelma l-Presidenza. Mbagħad niftaħ id-diskussjoni eh, u l-membri kun jistaw jikkummenta ovvjament nibda bir-rapporter u shadows. Mela l-ewwel net għandna preżentazzjoni qasira min-naħa tal-Kummissjoni. Is-Sirjura George Schroeder. Yes, uh, thank you,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 Għan iprofa nżom fil-qosor kemm jista' jkun biex għalmenu tkun tifmu ftit eżattament x'inhi din il-proposta tal-Komissjoni ta' 16 ta' Jannar biex intejbu l-iskambju ta' informazzjoni fuq il-kondotti kriminali ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu kondannati. Di mhix xi ħaġa ġdida ħafna, iżda tibni fuq il-informazzjoni ta' ECRIS li għan marufa minn kulħadd u li jira fis-seħme sena 2012 fuq tliet punti osra biex kun tafu xinu l-valur ta' ekris, tifmu l-proposta. L-ewwel net ekris jippermetti li rati kriminali jizu deċiżjonijiet informati, mod partikolari jiddeċidu fuq il-sentenzi xirqa għabbażi tal-rekord kriminali ta' persuna, inkluż il-kundanni tal-passati u tal-preżent fl-istati membri kollha. Punt ieħor biex ikollok attività li tkun involuta f'kuntatt dirett u regolari ma' tfal, jekk li informazzjoni sieħa ta' jekk il-persuna ġiet eh, kondannata għal eh, eh, reat sessuali kontra tfal. U għek li sukolem dawn iċ-ċans li jużaw informazzjoni komprensiva Matwar l-Unjoni Ewropea fuq rekord kriminali tagħhom ikun jgħixu fejn jgħixu fl-Unjoni. Għalfejn l proposta fuq ċittadini ta' pajjiżi terzi. L-ewwel qed irid nisħaq illi llum diġà ekris japplika għal kemm pajjiżi, kemm ċittadini ta' pajjiżi terzi kif ukoll tal-Unjoni Ewropea. Iżda fil-prattika informazzjoni fuq ċittadini terzi ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea ħafna iktar faċli illi tagħmel skambju tagħha minħabba li bejn l-Unjoni Ewropea u obbligu u kull stat membru u għandu responsabilta li jżomm informazzjoni fuq il-kriminali eh, kundannati jkun fej jkun ikkundannat l-Unjoni Ewropea fl-Unjoni Ewropea. Ċittadini ta' pajjiżi terzi m'għandhomx eh, stat membru ta' nazzjonalità. Allura pala konsegwenza hija importanti li aħna llum nibatu informazzjoni, talbita l-informazzjoni lil pajjiżi kollha tal-Unjoni biex ikun informazzjoni sħiħa. Dinja sisun ħafna flejjes, jeska bruza pala proċedura. Ħafna drabi tispiċċa situazzjoni. Eh, situazzjoni fejn jisat membri si jitolbu l-informazzjoni minn dawn il-pajzi terzi. Ma tispiċan kif situazzjonijiet fej minħabba din nuqqas informazzjoni ċittadini ta' pajjiżi terzi ma jiġu trattati mod iktar favorit, tifavorixxuh eh, fuq ċittadini tal-Unjoni Ewropea, allura aħna qegħdin nippruvaw inselvu din bażi ta' titjib ta' ekris. Fl-istessin qed nindirizzaw is-sitwazzjoni fejn identifikazzjoni ambigwa ta' dawn il-ċittadini ta' pajjiżi terzi jistgħu jkunu diffiċli x'imdaqqiet anke impossibbli Nisam qabla ma' ċittadini ta' pajjiżi terzi. Għan ispiega żewġ fatturi tal-proposta mal malek. L-ewwel net iskambju il-mekanizmu ta' skambju. Kif il-proposta tibni fuq is-sistema ta' ECRIS eżistenti. U tistabilixxi index filter mekanizmu tekniku biex infittxu informazzjoni fuq dawn il-ċittadini ta' pajzi terzi fuq funzjoni hit no hit Dan li membri jridu jaġġornaw id-data tagħhom fuq membri ta' pajjiżi terzi mod sikur f'index filter u dan jseħ billi nbidlu d-data l-istess ħin numri li mumiex wieħed ma jistax jaqrom. U dan l-index filter li tina ta' din informazzjoni dwar fl-istess ħin illi l-kundanna tiddaħħal fil-reġistru ta' stat membru. U baddan jina jitadda mot automatiku li stati membri kollha. Mbagħad titfittxija l-persuna tissir li l-ewwel qed ikollok hit. Li tidentifika informazzjoni ta' kondotta kriminali fuq persuna minn pajjiż terz partikolari. Mbagħad wara l-identifikazzjoni e Kristin tuża b'dan il-mod. Imma tippermetta li jkun hemm talba apposta mirata għal informazzjoni sħiħa fuq dan individwu. Li jintbad bist, biss, nistat membru illi jeħtieġu l-informazzjoni u jiġu identifikati bħala taħt is-sistema ħid hit. Il-mekkanizmu li xieq nużaw ħajkun gvernat mill istess liġi pal maħna għanna fil reġistri nazzjonali tal-lum. Li fisser li kull tip ta' bidla ta' data fil reġistri jeħtieġ bidlit fil-index filter u l-perdu ta' zamma li tkun soġġetta liġi nazzjonali ħassegwi regoli ta' liġi nazzjonali ta' kull stat membru. U importanti nifmu l-index filter pal-ekris kollu jistaw biss ikun aċċettat minn entità tal-sati membri fejn eh, fejn inti tkun tista' tilimita u tirrestrinġi kem jista' jkun informazzjoni li min għandek it-tija. Ħaġa fuq l-index filter din l-informazzjoni tista' tintuża biss għal ta' proċedimenti kriminali. Għaxi xintala u mhux għanijiet oħrajn. Naddi għal punt, it-tieni punt. Ta' reviżjoni ta' ekris, identifikazzjoni ta' ċittadin ta' pajjiż terz. Aħna dejjem qed ngħidu niskalmu fuq ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma kondannati. U mhux dejjem faċli tidentifikhom xi għaddejtu impossibbli. Għax kollok dokumenti nieqsa Dokumenti ta' identità mhux disponibbli. Għandek l-alfabet forsi differenti. Jew forsi il-kunjom li kun komuni. Allura mbati ikun hemm l obligu tal marki ta' swaba. Għaxbek bekk identifika dak li kun mod uniku. U bekk kun iktar preċiża. Iżda Skużani, musa jkolli ċansa shadows rapporters jisa jamlu l mistoqsijiet għax deskrittiva ħafna li qed tagħmel. Ġbi forsi l-aħħar sentenza biex tagħlaq. Jiena bażikament kont lesta. Imma nseraħ mħuħ tal sasi membri taħittat maħakitas wa baħar siru għal-għanija illi ikunu neċessarji ma jkunu konformi mal prinċipju proporzjonat u il-regoli tal-ħarsin tad-data sabiex faħar mill-aħħar ikun hemm identifikazzjoni iktar sikura. Li huwa fl-interess ta' dawk iċ-ċittadini ta' pajjiż terzi li mhuwiex ikkundannati u forsi jiddu jiddu għandhom problemi ta' identifikazzjoni. Grazzi, skolani għax tinħal intik ċansi li inti twieġeb xi mistoqsijiet ukoll. Għax papa nafuha semmi ta' diskrizzjoni. Ġivi għana ħames minni xiex u jitkelmu jidispiċa fil-nafsija. Skużani ta' liqta ċek il-klim. Is-sur Kirkob. Jihdu fil-qosor ħafna ċer. Dak li għet nisimaw dal-għodu għal kelmina jiena l reporter jiproposta proposta mill-Kummissjoni. Dal-boħra rridu ċara li nafu xini differenza bejn proposta tal-Kommissjoni u rapport minn rapporter. Li għadu man rrax. Ġbiħa jkunem hemm ħafna mistoqsijiet, ħafna dibattiti ġara darba jkolli il rapport din miktub. Ma l-ewwel intaqa' ma' shadows ġiban tieħla għal rapport inizjali, skambju inizjali. Ma <coughs> se kulħadd fil-li jiena nappoġġa dan l-istrument. U reviżjonijiet qed jiġu proposti ħajtuna iktar fiduċja fis-sistema tal-Unja Ewropea ta' Sikurtà u biex insaħħu kooperazzjoni ġudizzjarja fi żmien meta tassewwa meħtieġ. Ir-reviżjonijiet jgħinu biex nagħlqu dawn il-lakuni li għadha fi sistema attwali. U jiena nilqa' il-informazzjoni fuq il- ċittadini ta' pajjiż terz għax dan huwa importanti u għas-sikurtà ta' kulħadd u dan għandu jkopri mhux biss l-Unjoni Ewropea, ma kull min jiġi kondannat l-Unjoni Ewropea. Siwa essenzjali għas-sikurtà ta' ċittadini tagħna u għalhekk li nappoġġa bisih dan l-aspett tal-proposti. Hawnhekk nippruvaw naraw li l-awtorità ġudizzjarji għandhom ikollhom stampa ċara tal-individu involut anki ħabba mill-lat mhux biss ta' prosekuzzjoni ma anki tad difiza Għadak li huma il-verifiki tal-isfonti dak li kuna persuni qed jaħdmu ma' tfal naqbel. Iftafu jina naqbel ħafna ma' dawn inizjattivi li kienu jittieħdu biex nirnarfu il-pożizzjoni ta' tfal fis-sistema legali ta' migrazzjoni u anki sistemi oħrajn tal-istess tip. Jien proponi li barra minn hekk mhux biss it-tfal imma anki persuni vulnerabbli inkluż persuni b'dizabilitajiet u anki xjuħ jew l-anzjani għandhom jaqgħu taħt din id-dispożizzjoni. Din il-proposta saħħa u tirfina s-sistema li diġa hemm. Għandha salvagwardi, għandha protezzjoni, mhix database taqba se taqbad tista' taqbad u tmur fuq u toqgħod tara kif jifettillek. Inti tista' biss tagħmel talba għal xi ħaġa speċifika skont skont proċedimenti ta' salvagwardja. Jiena bħal level ġenerali naqbel ma' din proċedura. Ħankun naħdem bi rib ma' shadows u nitama li mexxu l-qudiem mill-aktar fis fuq dawn il-bidliet. Grazzi sur ċaki. Grazzi. Nitkellem l-Ungeris. Mela jina xedew tal pipi? Jina nilqa. Dan bots. Pipi ħajku kostruttiv ferm. Nishtiq nisħaq fuq tlet punti. Ewwel net artiklu 4a jiġbor fih lista ta' tip ta' informazzjoni li għandha tinżamm. Ma mhux l-informazzjoni kollha se tkun coded u tiddaħħal fis-sistema, Sura xini s-sistema li se tiġi encoded fis-sistema? U li ma le? U paragrafu erba, parti B. dan jiddiskrivi ċittadini ta' pajzi terzi situazzjoni tagħhom. Ta' xi ġiet niżaw din is-sistema jista' jkollok ċittadini ta' pajzi terzi, imma jista' jkollok ċittadinanza tal-Unjoni xieġi minnom daw, ispiċaw situazzjoni deċentralizzata, kaj li għandhom ċittadinanza Ewropea jew le. U l bina renni? xini situazzjoni taħħom? U Mhux ta' membri kolla għandhom reġistru tal-minorenni jem differenzi li sistema Nidu naxtarlu ħafna dwar dan. Biex naraw eżattament kif ikun armonizzazzjoni tas-sistema, grazzi. Għana ħed. Grazzi. <coughs> Tinja proposta tajba fil-fema tagħna mejtejn biex nġidu konċerta u biex namlu naqtaw il-kondanni kif suppost, mela rridu naraw xinu ma sentenzi nataw minn rati ta' pajzi membri oħrajn, imma ovvjament rridu sistema fil-post tal-garanzija tal-persuni u standards tekniċi għalin. Mżewġ mistoqsijiet li għandi, tlieta insomma. Maħda minnu diġà weġibtuni. iġibtuni. ewwel kienet illa għaliex il-Kommissjoni tħoss illi il-raba tal-persuni li ġew ikkondannati għandhom jitaħlu fis-sistema. U weġibtuni fuq tal-marki ta' swaba, issa mistoqsija oħra. Inħin. Naxi xar ma tantx huwa ċans twil biex inti tagħmel din il-proċedura xi kusti li pjuttost teknika. Inti tara fil-verità li suppost fil-verità jgħaddu 12 xar jew iktar jew inqas. Grazzi mela għal-qaldi għalluna li xedħu tkun Sofi Intervelt. Iva grazzi. Nil għal proposta fi prinċipju, għanna bżon żgur naħdmu għal dan din iż-żona Ewropea għal libertà ġustizzja u sikurta, iżda rrid naraw li l-proposti huma linjati ma' ġrittijiet fundamentali u l-pakketti ġdid tal-ħarsin tad-dejta. Ekkonna nħarsu sew lejn il-mekanizmi ta' rimedju għal dawn il-ċittadini. Għaxan għandi ħafna eżempji ta' persuni li ġew fuqi għax kienu problema, diffikultà, għax kien hemm xi kondanna li ma kienx ġustifikata f'stat membru wieħed illi eh, ġi magħruf rikonoxxut stat membru ieħor mod mhux ġust, mhux ġustifikabbli u ma jkollhomx fejn iduru. Ġifi dawn irid ikollhom lok għal rimedju biex huma jkunu jistgħu wkoll jikkontestaw il-fatti. U għad għandi kumment mux għastant mistaqsija dwar il-mekanizmu din tazel. Fi kienet ħafna żliet fuq il-mejda ċentralizzata, diċentralizzata, volontarja, mġiela, jiġifieri qed nifhem sew qed tiktar il-bulejn id-diċentralizzata, diċentralizzazzjoni u l-inklużjoni volontarja tal-marki ta' swaba ma hmm, issa din is-sistema ħitna u ħiet taħdem ftit bħal unit ta' intelligence finanzjarju fl-Europol. Naseb idea tajba imma Fej kien daqseg impossibli naplikaw l-istess mekanizmu għal PNR. Għaxħana, eh, proponejna li nużaw l-istess mekanizmu. Għarra, taħdem għal ħaġa, mbagħad l-oħra ma taħdimx u ma sax għal-fej. Grazzi. Jen Albert. Grazzi, grazzi għal prezentazzjoni, jena u kol għandi mistoqsija żewġ mistoqsijiet kejknin. L-ewwel net dwar l-ambitu jew l-estensjoni tal-ambitu fejna fil-valvazzjoni ta' impatt għandek differenza l fatt illi il-Kummissjoni ma kellix l-intenzjoni li issolvi idi u li tgħid illi dan qed jieħu post il-miżuri ġisenti fil-qasam ta' migrazzjoni u li m'għandix qasam għal verifiki tal-frontieri imma fuq il-rejati li qed isiru jiena fil-proposta mhux qed nara di dil-ħaġa li flesta mod ċar, ċifiri għadna maħniex ċerti eżattament fiħa ħajkun hemm il-linja bejn il-miżuri ta' migrazzjoni u l-miżuri ta' rekord kriminali fuq persuni u anke ikunu x-ċittadini tal-Unjoni jew le m'għandux taqsam li ovvjament wassal għal tini mistoqsija. Kif nisaw nfissru ma taħjar il-rejati illi u ma soġġett għal dan. Li huwa naqra mhux ċara li speċjalment meta titkellmu dwar reati ġodda li huma applikabbli biss għal ċittadini tal-Unjoni. Jiġifieri jrid niċċara dan il-punt kemm xejn grazzi tassew. Marja Lauriston. Grazzi naqbel li siħi li s-sistema hija meħtieġa u dak li ntqal ukoll minn Sofi illi għandu jkun konformi mal-pakkett ta' direttiva u x'nafjien iżda jiena rajt inaħalħa tal-problema xi jridu ngħidu b'ċittadin ta' pajjiż terz. Dan huwa marbut mar-rimedju meta kena dan il-umbrella agreement. Imma barra minn hekk aħna għandna numru għoli ta' ċittadini li mhuwiex tal-Unjoni li huma residenti permanenti. U dawn huma f'pajjiżi differenti ma' ċittadini ta' pajjiżi terzi, anke persuni mingħajr nazzjonalità ma meqjusa bħala ċittadini ta' pajjiżi terzi, mhux tal-Unjoni. Ma'ħkom ma jkunx hemm naħseb għalfejn għamlu differenza ma' dawn iċ-ċittadini. Għalhekk is-sistema <coughs> tal-reġistrar ta' skambi ta' informazzjoni x'naf jien kif iksbu għadin. Rrit iġbilkom esperjenza għal-fat li ħana ċertu esperjenza Aħna ħana reġistru komuni eh, li il-reġistri tal-IDs elettroniċi illi huwa bbażat fuq l-istess tip ta' sistema għal ċittadini, dak li mhumiex ċittadini, jekk għandek il-rekord kriminali. Mela m'hemmx differenza bejn ċittadini tal-Unjoni u dak li mhumiex. Jiġifieri dan huwa mezz kif inti tista' tagħmilha di, naħseb hemm ħafna bidliet li huma ġejjin mm, bid-digitalizzazzjoni, allura eh, nappella li kulħadd li jesplora din l-opportunità u jaraw ftit ukoll bil-esperjenza tagħna għax naħt noħolqu l-opportunità li jkollna sistema komuni li tiġbaħ ċittadini u <coughs> ċittadini. Grazzi. Grazzi, skużani kelli naf skonftit fil da dibattitu mur lura tur kerkop bat il-komissjoni. Interpreti ta' ftit minuti aktar, sur kerkop tixtieq titkellem qabel komissjoni? Jew tisma' komissjoni? Iva fil-qosor jina grazzi kulħadd tal-kommenti tagħhom. Nħoss però jina naf illi xieħut mill-kollegi tijek illi għandhom il-PNR imnaqqax maħom u kull ma jamlu fħajja, kull ħagġa li jamlu tom siraw il-PNR u dimwitċom. E, Tnejċ ħagġa li Sofi. Hemm differenza hawnhekk iva għaliex il-PNR kif tafi qed ifittex il-patterns f'persuni mhux magħrufa, mhux persuni sospettati, ekri jitkellem biss dwar persuni speċifiċi li ġana fobijom u ġew identifikati u ġela darba għanna bżonn li konna salvagwardja żewġ kategoriji u ma żewġ sitwazzjonijiet kompletament differenti. Jiġifieri biex isar ħilaftit magħha li forsi nistgħu nitkellmu dwar ekri tul il-diskussjoni u mhux niddiskutu affarijiet li mhumiex ekri għal darba biex nbidlu ftit. U naħseb illi, però naħseb illi hemm ħafna Eh, proposti dar rigward tajbin u nistaw fuqom fuqhom flimkien bl-istess mod eh, li konġenjalità li dejjem nagħmlu eh, u nisamaw li meċċu l-qoddim. Grazzi, Sir Kerkop. Naf sofi li jinti qed rezisti il-rieda li inti titkellem ġifiri, grazzi ta' dan. Mela, il-Kommissjoni? Xi punti ta' konklużjoni bisek jogħġbok? Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet, se nipprova nżomm fil-qosor għan eh, ndurom forni li għamluli. L-ewwel fuq il-lista ta' artiklu 4a fuq dak li jisal fil-index filter jekk hux il-lista kollha jew xi ħaġa oħra. Il-tweġiba hija li l-informazzjoni kollha li janna f'artiklu 4a kun maħżuna fir-rekord kriminali tal-Istat membru. Iżda biss data ta' identifikazzjoni illi huwa l-isem u d-data tal-twelid li jkun parti mill-index filter li namlu l-ewwel pass tal-identifikazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiż terz li jista' jkollu dawn ir-records ehm, kriminali. U t-tini ħaġa dwar il-ċittadini biex ċittadinanza doppja. U il- problemi tal-pajjiż ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi. Huwa possibbli li jekk nikkondannaw persuni ta' pajjiżi terzi jista' jkun li ma m'għandix sama' nazzjonalità għax inti tista' forsi eh, tkun taf nazzjonalità waħda u ma fil-verità ma tkunx qed tgħidlek tara l-istampa kollha. Forsi xi ħadd ikun reġistrat bħala pajjiż bħala ċittadin terz pajjiż imma mbagħad ikun ġistot x'imkien ieħor bħala ċittadin tal-Unjoni. U allura aħna qegħdin nippruvaw illi nagħlqu dawn il-lakuni u l-żewġ nazzjonalitajiet jkunu rreġistrati taħt iż-żewġ nazzjonalitajiet sabiex ikun nistgħu naċċertaw illi il-distak li jsir fil-prattika ħatkun evitata. Ħaġoħra. Fuq trattament tal-minorenni u aħna ma rridux aħna il minurenni mhux se jiġu trattati f'proċedimenti kriminali, mhux kif jiġu trattati f'proċedimenti kriminali, ma jekk diġà huma soġġettati għal sentenzi kriminali hija problema l-istati membri. Mbagħad fuq il li għandna bżonn il-raba u l-istem tal-ġenituri. Dan importanti ħalli konna l-okta identifikazzjoni għall-individwu, tal-individwu, biex inti kontista tiġbor istampa kollha tal-persuna u għal ġdan kollha huma importanti jekk inti tfittex xi ħadd stat membru ieħor. Fuq il-marki ta' żwaba sa ma kienem xej, issa fuq it-12 xahar u l-skadenza ta' 12 xahar aħna nafu li dan mhuwiex żmien twil, iżda nħossu illi din hija kwistjoni urġenti dinja xi ħaġa li nisħu fuqha, sħaqna fuqha mill-Kummissjoni, l-aġenda fuq is-sikurtà. Imma wkoll għandna dan il-vojt li jridu nimlewh. U nafu li ambizzjuż, nafu illi eh, qegħdin nitfgħu ħafna xogħol fuq spallin l-Istati membri. Imma għana xorta konvinzi li tista' ssir fit-12 xahar jekk kulħadd jaħdem bl-istess level ta' ambizjoni hawnhekk. Sur Albrecht kellu żewġ mistoqsijiet fuq l-ambitu mod partikolari meta neġu għal kustanijiet ta' migrazzjoni u anki fuq il- rejati illi jistaw jisiru biss minn ċittadini ta' pajjiżi terzi. Fuq l-ewwel mistoqsija, ovvjament irridu nisqu illi l-għana u lini ta' ekriz huwa illi nużaw l-informazzjoni f'proċedimenti kriminali. Hemm obbligu għall-istati membri li namlu skambi ta' informazzjoni għal dawn il-proċedimenti. Veru li ekrisa kif inu palissa kif ma subwix il-proposta ovvjament, il-proposta li temenda u kol tbassar il-possibilta tista tkun skambjata għal anijiet oħra. U dan mhuwiex eh, armonizzat fuq livell tal-Unjoni huwa jsir skont il-liġi nazzjonali. U għalhekk il-Kummissjoni għada ma missiċ dan ir-rekwiżit illi mhuwiex ġdid fil-proposta imma li jgħin fil-kris eżistenti. E, fuq il-mistoqsija tiegħek fuq il- xieġri fil-rejati illi jistaw biex jitwetqu minn ċittadini ta' pajjiżi terzi, mela, tħul illegali u soġġorn fl-istat membru. Hemm lista diġà illum illi l annest ta' deċiżjoni ekris e, illi lista wiesa ta' rejati li kris hawnhekk il-komodazzjoni trid skambjata da jfissirx illi ovvjament qorti ser tieħu informazzjoni illi tirċivi fir-rekord kriminali ta' persuna u e, id-daħala fis-seħ jiena li qed ngħid huwa li l-informazzjoni ddaħala biex tkun iktar komprensiva. Jiena nifhem il punti tiegħek għax jista' jkun illi sentenza li tkun ingħatat f'Sat membru ma jfissirx illi jitqis bħala stat membru ieħor bħala ħaġa fejn hemm lok li tiġi kondannata persuna. Eh, ma dan faħam l-aħħar għad-diskrezzjoni tal-or tal l-imħallef biex joħroġ b'deċiżjoni reġonevoli bdi m'għandix taqsam mal-sistema ta' ekrist mod tekniku għal dak huwa skambju ta' informazzjoni kif qed tippreżenta l-Kommissjoni. U l-aħħar punt fuq it-TCN x'inhu eh, nazzjonal ta' pajjiż terz Diġa jena għetta da kif xnamlu b'dawn li għandhom xie senanzi doppja u li xin jinkluġu inklużi fi proposta l-Komissjoni. Grazzi. Thank you very much, um, and I wish the... Grazzi, nawgura rapporter Shadows kull suċċess dan il-fajl. Grazzi ta' sew, grazzi interpreti tal-ħin addizjonali li tawni. Saħħa.